Eżis kollegi, lodwa tajba, sinjuri, nilqakom għal din is-sessjoni plenarja fuq il-leġittimità demokratika tal-programmi tal-ġustament ekonomiku. Nixtieq nati merħba l sur Norbert Lamen li huwa l-kellim fisem il-Bundestag, is-sur Dominik Hannigan li huwa chairman tal-Komitat tal-Affarijiet Ewropej Konġunt tal-Parlament Irlandiż u nilqaw koll il-kollega tal-Parlament Ewropew, kollega tagħna Viċi-President Otmar Karas u Liam Juan Gok li huwa palma tafu il-korrapporters tal-Parlament Ewropew fuq il-rapport ta' inizjattiva propja fuq l-evalwazzjoni ta' rwol l-operat ta' Trojka. Fil-qosor nixtieq infakkarkom li għandkom karti biex tkunu tistaw titkellmu, tinsab qoddim l-iskrivanija tagħkom u tistaw toru għomna jekk tixtiequ titkellmu. Jekk tixtiequ tagħmlu dan imlow din il-formula u qasmuha lill-uxxiera. mil ġdid ir-regoli ser ikunu l-istess bħalma mxejna il-bira wara l-ofsenar, dan ifisser illi jiena senat il-mikrofonu l-erba parlamentari nazzjonali segwit imbagħad membru wieħed mill-Parlament Ewropew u nibqgħu mixinek. Nixtieq nibda minn nufih, ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel net lil Viċi President u ko-rapporter ta' rapport ta' inizjattiva tal-Parlament Ewropew fuq l-evalwazzjoni tar u l-operat ta' Trojka Otmar Karas għal 10 minuti. Otmar, jekk joġbok. Libe, ani podimata. Aziza, Anni podimata. Grazzi. Sinjuri, l-odwa tajba l-kulħadd. Jiena verament grat għal fatt li f'din il-laqa ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Parlament Ewropew. Nippruvaw nevalwaw flimkien u naraw kif dan jista' jiġi implementat mit-trojka forsi nkunu nistaw niftemu aħjar F'dawn l-aħħar jiena kelli donni s-sensazzjoni illi hemm min qed jgħid ħajazzardaw jagħmlu dan ix-xogħol, ħajamluh wara kollox dan ix-xogħol u bħalma tafu dan il-Parlament Ewropew jeħtieġ illi jilqa l-sfidi, jevalwa l-sfidi, jilqa dawn l-sfidi mill-istituzzjonijiet Ewropej ikunu kif ikunu ttieħdu. Għalek edin hemm il-Parlament wara kollox u għalhekk aħna nippruvaw noħorġu blaqwa konklużjonijiet għal futur tagħna minn dawn l-istess deċiżjonijiet. Jiddispjaċini nara li f'ħafna mill-mezzi tax-xandir hemm qisu l-impressjoni li qed tingħadda lil pubbliku li l-iskrutinju parlamentari hekk kif huwa eżerċitat mill-Parlament Ewropew u kif jista' jkun eżerċitat fil-futur qisu qed jiġi interpretat bħala kritika tal-istituzzjonijiet jew inkella tal-individwi. Dan l-iskrutinju parlamentari huwa dmir demokratiku, huwa valutazzjoni. Il-bira il-President tal-Kummissjoni, Sur Barroso, għal illi miex l-ispirtu tad dibattitu li nridu nitkellmu dwaru huwa fej qed nimirħu, fej qed nippruvaw naslu. Nixtieq infakkarkom dwar dawn il-punti. L-Unjoni Ewropea ma kienieċ lesta politikament jew inkella strutturament jew inkella istituzzjonalment jew inkella laqqas finanzjarjament għal kriżi ta' dan ta' din id-daqs. Ma kenniex politika ekonomika li kienet tista' tlaħħaq ma' kriżi ta' dan id-daqs. Għalhekk l-Unjoni Ewropea, fl-opinjoni tiegħi minn tal-inqas, kif narajjen, Meta nħarsu lura fl-1993 trattat ta' Maastricht kienet iddeterminata biex aħna nżommu mal-pożizzjoni tagħna u nimxu lejn it-triq anke jekk diffiċli ma nibqgħu mixin tul din it-triq biex nkomplu niżviluppaw il-politiki ekonomiċi tagħna u l-politiki soċjali tagħna. L-istati membri speċjalment kellhom jiżguraw illi L-istrateġija tal-Lisbona, infatti kienu mħazbin dwar dan u anke l-patti ekonomiċi li konna qegħdin nidħlu għalihom ma kienu xed jiġu implementati sfortunatament. Il-bira sar il-punt anke mill-President Barroso tal-Kummissjoni illi matul din il-maltembata li kenna ekonomika kenna nuqodu qassa namlu rpara lina u nmorru lura flok il-qoddim sa ċertu punt, imma id-diffikultajiet ma waqfux hawn, il-kriżi mhix warajna iktar u partikolarment l-implementazzjoni ta' dak li aħna tallimna minn din il-kriżi għadu ma intemx. Għal daqstant, dak iż-żmien il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew jew Governatur, Sur Trixe, f'wieħed mill-ħames smieħ li kellu fil-Parlament Ewropew sissa, kien qal illi kenna u għanna moment diffiċli li qed ngħixu minnu fil-finanzi pubbliċi u s-settur bankarju minn żmien it-tieni gwerra saħan saħansitra. Minajr solidarjetà Ewropea u nixtieq intenni dan minajr it-trojka meta nevalwaw li l-affarijiet li għamlu mingħajr ma niġġudikaw dak li għamlu, bla dubju kien ikonna kriżi akbar mill-li kena finanzjarja, soċjali u anki kriżi bankarja. Meta mqabbel ma dak li ġara fl-aħħar seklu nistgħu ngħidu. Xi stati membri ma jistawx jiksbu iktar flejjes miswiq finanzjarji finanzjari uħut minnhom ma setawx waħedhom minn tal-inqas iwettqu il-kompiti tagħhom, ir wol tagħhom għal ġid komuni s-sikurezza ta' ċittadini, s-sigurta soċjali u da kollu li għaf taħt l-isfera nazjonali. L-Unjoni Ewropea ma kellix bizzejiet esperjenza biex tindirizza kriżijiet ta' dan it-tip u laqas kellha l-flejjes biex tagħmel dan lanqas. L-unika strument disponibbli dak iż-żmien kien l-IMF, il-Fond Monetarju Internazzjonali. U l-IMF Fl-IMF fil pajizi Ewropej m'għandhomx maġġoranza. Huma l-pajizi emerġenti li għandhom il-maġġoranza f'din is-sede. L-IMF li taqbatu tistaqsi li l-IMF waħedhom joħorġu b'regoli globali għal suq frammentat bi b'oriġni differenti, beruq differenti u bi problemi soċjali differenti miex il-mod raġonevoli li timxi bl-affarijiet u għalhekk ħassejna li jkun importanti li niproponu mudell Europol. U hekk għamilna kellna l-fiduċa imma ma kenniex mudell biex naħdmu bih għabbażi tal-liġi komunitarja. Pala riżultat ta' dan, ħriġna bi trojka. Tlet istituzzjoni differenti, tlet proċessi ta' taħida deċiżjoni differenti u tlet gradi differenti ta' leġittimità demokratika. Iżda fl-aħħar mill-aħħar strument li kien intergovernativ iktar mill-li wieħed ibbażat fuq il-liġi komunitarja. Bħalissa, memx alternattiva tkun illużjoni li taħseb li hemm alternattiva għat-trojka e kif għaddejjin minn din il-krizi. Iva għanna l-ISM u issa tallimna, so tallimna anke dan matul ismiħ dwar il-metodi ta' ħidma, etc. U illum ninsabu f'pożizzjoni aħjar minn mindu bdejna dan il-proċess. U għanna suċċessi ħadd mill-pajjiżi ma mar minn taħt, il-zona euro hija stabli, żewġ stati membri l-Irlanda u Spanja diġa kienu kapaċi joħorġu mill-programmar li kienem. Is-sitwazzjoni qalbet għall-aħjar anke fir-rigward il-deficits, anke tkabbir l-Unjoni Bankarja kważi wasanna liha, regolament bankarju ġi implementat, l-ISM, l-BF twaqfu u ġew naqsin minn 30% l-10%, iġifiri trojkar rnexxila toħloq situazzjoni fejn għandna iktar flejjes u għandna dispożizzjoni tagħna iktar ħin għal programmi u ovvjament iktar ħin biex wieħed iħallas għad-dejn. Ma dana kollu u dan qed ngħidu biskop u nasal għatmim ta' diskors tiegħi kif kont qed ngħid ma dana kollu aħna il-parlamentari nazzjonali u speċjalment dawk Ewropej rridu nammettu illi hemm nuqqas ta' trasparenza. Hemm nuqqas ta' leġittimità demokratika anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u ta' bilħaq il-leġittimità nazzjonali tvarja minn pajjiż għal ieħor u anke bejn l-istituzzjonijiet. Hemm nuqqas ta' skrutinju konġunt. U naħseb li għanna nilqaw il-fat li l-Parlament Ewropew qed jaħdem fuq dan is-suġġett, qed jagħmel riċerka fuq u qed jipprova jevalwa mill-ġdid is-sitwazzjoni u ħares lejn il-possibilità ta' bidli anke fit-trattati. U hemm rikonoxximent tal-fatt illi mhix battalja feħdan trojka li aħna mixin fi direzzjoni tajba, mixin lejn il-konsolidazzjoni, il-riformi strutturali u anke l-innovazzjoni għat kabbir u l U rapportana rrit jitqis b'din il-lenti. Bekk ħana ħorġu għal-proposti tagħna għal-futur. Ma nistennowx li l-trojka it-tem ix-xogħol, għandha it-tem il-programmi tnaqqashom bil-mod il-mod imma mbagħad f'sa ċertu punt irridu naslu għal evalwazzjoni tax-xogħol li qed jagħmlu. Sabiex bekk il-Parlament ikun jista' joħroġ bil-konklużjonijiet tiegħu dwar is-soluzzjonijiet li jeħtieġ li nixtarru għal kriżi u għal lezzjonijiet li għandna nieħdu għal futur. Nittama li konċar biżejjed dwar ix-xogħol li qed nagħmlu hawnhekk u jeħtieġ li nħarsu lejn il-futur iktar mill-li nqogħdu nippruvaw nippuntaw subajna lejn xi ħadd. Grazzi ħafna, Viċi President Karas, nixtieq nifakkarkom li din sessjoni għandha presidenza konġunta bil-Viċi President tal-Parlament Grek u il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej, is-Sur Janis Kalakis, u jiena stess fisem il-Parlament Ewropew. Għal daqstant, issa nixtieq naddi il-mikrofonu l korrapporter liħor ta, ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja, kollega Liem Juan Goka, 10 minuti. Thank you very much. Grazie ħafna. Kollegi, dan ir rapport huwa wieħed sensittiv ħafna. It is very sensitive because huwa sensittiv ħafna għaliex in-nies illum fl-Ewropa għandhom ħafna dubju dwar il-leġittimità ta' trojka. Dak l-ewwel punt. U t-tieni net in-nies illum għandhom bosta dubji dwar l-effikaċja tal-politika li ġiet irrikmandata kullimkien. Kulħadd kien qed jimxi bl-imħabban il-President tagħna fi Franza, anzi qed neċċajta, ma aħna rridu nimxu f'din id-direzzjoni. U meta nitlu kull stat membru li qed jitlob għall assistenza importanti ninsimaw pal per eżempju s-sur Barroso li qed jappella biex napplikaw l-istess politika kullimkien, l-istess politika makroekonomika f'kull pajjiż biex bekk naffaċċaw sitwazzjonijiet verament differenti f'kull pajjiż. Jekk inqisu l-erba' pajjiżi li qegħdin fil-programmar għandek erba' sitwazzjoni differenti. L-ġimgħa li għaddiet konna fl-Irlanda, f'Dublin, Is-suq tax-xogħol huwa wieħed flessibbli, m'hemmx ħtieġa tar riformi strutturali fis-suq tax-xogħol. Il-każ tal-Irlanda huwa każ ta' kriżi bankarja li llum tista' tiġi solvuta blura minnaħa tal-ISM bħala bħalma appellaw ħafna membri tal-gvern. Jekk tqis imbagħad il-każijiet ta' il-każ tal-Portugal din mhix kriżi bankarja f'dak il-pajjiż meta mqabbel għad-differenza tal-Irlanda il-każ tal-Portugal hija effett li wassal wieħed għall-ieħor tal-problemi li kien hemm tal-programm. U anke jekk tqis il-Greċja stess, il-programm OMT ġi implementat aktar Kieku kien implementat aktar kmini b'miżuri oħrajn, forsi min jaf, forsi ma kienx ikun hemm dawn l-effetti fejn il-problemi nfirxu anke fuq l-ekonomija Portugiża mbagħad fuq Ċipru ukoll, fuq l-ekonomija ta' Ċipru. Iġifieri kien hemm ħafna dibattiti f'kull pajjiż u hemm anke ħafna dibattitu fiħdan l-istess trojka Meta natu widen il-dak li qalu il-membri ta' Trojka, skoprejna illi il-pozizjoni tal-Kommissjoni ma kienieċ neċessarjament l-istess bħal dik tal-IMF. Unek qed nitkellem ovvjament dwar id-dibattitu dwar il-multiplikatur fiskali. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet li l-multiplikatur kien wieħed dajjef u li l-konsolidazzjoni budgetarja kellha tkun b'saħħitha. Palma tafu, il-pożizzjoni tal-IMF ma kienieċ din l-istess pal tal-Kommissjoni. Il-pożizzjoni tal-IMF kienet li il-multiplikaturi fiskali huma olin u f'dik iċ-ċirkostanza forsi sottovalutajna l-impatt li jista' jkollu il- l-effett ta' recessjoni tal-konsolidazzjoni budgetarja u l-IMF kienet favur il-zvalutar intern u riformi strutturali. Mbaz ġara. Meta kien hemm dawk id-dibattiti kollha flimkien fost anke ċittadini f'kull stat membru bejn il-gvernijiet u bejn it-trojka matul it-naqqis tal-Memorandum of Understanding anke fiħdan it-trojka xġara fej, fej seħħu dawn id-debattiti. Imkien, fl-ebda struttura demokratika li għanda ta' terendi konta mila u x'kien il-konsegwenza da' dan kollu. Il-konsegwenza kienet li aħna, etnajt aħna ġifiri trojka, applikat Forsi bkejl aħrax iż-żejjed is-soluzzjonijiet kollha ta' restrizzjoni mill-punt di vista makroekonomiku. F'kull pajjiż bl-ebda differenza ta' xejn kien hemm riformi strutturali fuq is-suq tax-xogħol. F'kull pajjiż bla diskriminazzjoni ta' xejn kien hemm miżuri ta' konċiljazzjoni budġetarju b'saħħithom. F'kull pajjiż kulħadd kien għamel restrizzjoni tan-nefqa pubblika u privata. U l-konsegwenza xini? Dan nara fil-rapport. Rajna li l-anijiet f'termini makroekonomiċi ma tlaħqux. Dik il-bicċa. U anke fuq medda qasira ta' żmien. It-trojka ovvjament evitaw li kunem falliment totali, imma fuq medda twila ta' żmien imbagħad. Jekk tqis iċ-ċifri ta' tkabbir potenzjali. Jekk tieħu ċifra tal-dejn, ta' proporzjon ta' dejn fuq il-GDP. U speċjalment din iċ-ċifra li hija importanti, il-proporzjon tal-dejn fuq il-GDP. Jek dan ikun ola meta mqabbel ma qabel il-programm ta' assistenza. X'jiġri imbagħad dak il-każ. L-eruq tal-problemi ikun għadhom magħna u xek. U l-kriżi ma tkunx intemmet. Allura kif wieħed għandu jiddeċidi dwar is-soluzzjoni tajbin għal futur? L-unika struttura li ta' bilħaq tista' tiddeċidi hija d-demokrazija. Ta' foħda għanna xintom parlamentari, għanna bżon demokrazija jek biex naraw jek dawn is-soluzzjonijiet kienu x'tajbin u x'ser ikunu soluzzjoni tajbin għal futur. U għalhekk Matul l-aħħar sessjoni tar-rapport tagħna aħna nitkellmu dwar id-demokrazija. U l-kollega tiegħi Anni titkellem dwar il-futur tad-demokrazija tal-Ewropa. Għaliex jekk aħna ma nimplementawx id-demokrazija fl-Ewropa, ser ikonna, ser ikonna l-Euroxettiċiżmu. U għalhekk aħna ma noqogħdux nomodu l-klim dwar din il-pożizzjoni, naħseb li miex kwistjoni simbolika, anzi qed tappella biex ikun hemm iktar rapporti, qed tappella għal miżuri leġislattivi, forsi għal bidliet fit-trattati meta jasal iż-żmien li nagħmlu dan. Punti preċiżi issa. Aħna naħsbu li l-ISM kif inhu illum huwa l-ewwel pass għall-implementazzjoni ta' Fond Monetarju Ewropew fl-Ewropa li jista' ikun sostitut għall-IMF. Illum hemm il-possibilità li noħolqu dan it-tip ta' IMF Fond Monetarju Ewropew għaliex jeħtieġ li dan ikun immexxi, ikun governat fiħdan il-metodu komunitarju jekk aħna tassew irridu demokratika. Il-problema tal-ISM illum huwa li huwa struttura intergovernattiva u din problema kbira ta' fux għaliex aħna qegħdin hawnhekk nitkellmu dwar is-semestru Ewropew. Imma jekk naraw iktar il-problemi fid-dettall, il-problema ewlenija li tidu taffaċċaw bħala parlamentari nazzjonali huwa għada petada dak li s-Sinjura Merkel semmiħ bħala kondizjonalità makroekonomika u fit-trojka Rajna xini din il-makro u l-makro kondizjonalità mingħajr demokrazija hija problema kbira. Kif ħanibqaw sejrinek hekk mingħajr ir-responsabilità demokratika? Din hija l-problema li ħanaffaċċaw għada pitada fil-semestru Ewropew. Għandha x'taqsam mal-konverġenza u mal-istrument ta' kompetittività. U jekk il-Parlament Ewropew il-Parlamenti Nazzjonali ma jgħidu xejn dwar ir-riformi strutturali li jiġu deċiżi mod intergovernattiv aħna fil-pajjiżi tagħna ikonna l-istess problema li trojka għandha llum. Meta tiġi timplementa il-riċetti li ma kienitx implementat biex issolvi il-kriżi. U għalhekk ir-rapport dwar it-trojka mhux simbolu aktar minn hekk jimplementa il-futur tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika u jekk irridu morru li lin minn hekk għandna bżonn id-demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna sunjam. Is-sur Lamert issa, il-President tal-Bundestag. Grazzi, grazzi ħafna. Nirringrazzja il-żewġ eh, presidenti, sinjuri. Sakemm għatanna l-Unjoni Ewropea se jkonna dibattiti ma' iktar stati membri ma' iktar parteċipanti mhux biss eh, dwar il-kooperazzjoni msaħħa tagħna imma wkoll dwar il-leġittimità demokratika. Dak interessana fl-Ewropa Mux biz dak li qed namlu flimkien, f'sens ġifiri kooperazzjoni effiċjenti, trasparenti, jekk din se tiġix aċċettata, imma hemm il-punt ukoll jekk hemm dan kollu għandux leġitimità demokratika li l mill-Unjoni Ewropea dan id-dibattitu laqas biss jeżisti jew inkella b'nofs qalb jeżisti għalhekk aħna rid ikollna idea ċar eh, ċara dwar dak li qegħdin niddiskutu fuq dan il-kwistjonijiet. Nista' forsi ngħid li jiena xi ftit jew wis imdejjaq għal mod kif il-ħin kollu nitkellmu dwar il-nuqqas ta' leġitimità demokratika dan id-deficit demokratiku. Għax fl-istess ħin ma' lebda istituzzjoni fid-dinja kollha li tiġbaħ l-Unjoni Ewropea, ġifiri li għanda proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet bħal tagħna kollox ibbażat fuq leġitimità demokratika. Ġifiri naħseb il-problemi huma oħra m'għandhomx jaqsmu ma' din it-tip ta' leġitimità Jena naħseb li jekk natu daqqatajn il-rapport, l-abbozz ta' rapport li il-żewġ kollegi għadhom kemm ippreżentawna, iż-żewġ rapporters, hawnhekk għandna edeja ta' fuq xi qed nitkellmu hemm ċertu programmi għall-istati membri. Jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq xli obbligu li jeżisti skont it-trattati, met nitkellmu fuq miżuri li qed jiġu implementati fejn Eh, memx obbligu li eh, ta' trattat fejn mem xej li itina soluzzjoni, soluzzjoni speċjali għal dawk il-pajjiżi li għandhom problemi u jridu jelbu l-isfidi li għandhom qudiemhom. Għalhekk naħseb li l-mekkaniżmu huwa wieħed ikkomplikat u ovvjament aħna rridu nkomplu ngħidu jekk dan il-mekkanizmu u x-trasparenti u x-effettiv u jekk hux qed jiġi aċċettat fil-pajjiż fejn qed jiġi uh, applikat ġifiri, emmek jridu naraw hemmx eh, leġitimita leġitimità demokratika. Għan semmi ħaġa fuq il-mod ta' kif qed jiġi aċċettat il-Greċja, l-Portugal u Spanja pereżempju ma tantx rajt entużjażmu ehm, ħafna minn nies ta' dawn il-pajjiżi, imma laqas f'pajjiżi tafux fil-Ġermanja in-nies mhux qishom qed jaċċettawhom hemm ħafna nies li jħossu ċertu pressjoni u ovvjament jiddejqu b'dan hemm nies oħra li jasbu li qed jintalbu jagħmlu xi ħaġa u laqas dan din tal-aħħar ma toġobu Fiż-żewġ sitwazzjonijiet qed jitsaqsu n-nies il-rappreżentanti politiċi tagħhom x'hemm bżonn verament li jsir u dan id-dibattitu li rridu nagħmlu. U li ngħidu għax fejn m'hemmx dibattitu ġifieri m'hemmx leġitimità demokratika li hija din mhux fattur li nisa naċċetta il-parteċipazzjoni ta' kull minu eh, eh, involut għandu jissir fejn it-trattat ma jaħsib xal dan. Fl-wara kollox huwa fl-interess eh, ta' kulħadd kif għal sur Karis. Għabbilna situazzjoni ta' palissa ma' situazzjoni fil-20 u fil-30 u issa ridu nsibu soluzzjoni peress li m'hemmx obbligazzjoni fit-trattat. X'soluzzjoni se nċibu? għanna ftajin biex naslu għal dan. l ideja u għali naslu għal programmi ta' assistenza li jmorru għal dawk il-pajiz li għandhom problemi. Ovvjament dawn il-problemi ovvjament jitħlu fis-seħ jekk ikun hemm ftehim fit-tip ta' Memorandum of Understanding Ġifiri jekk dan e, ikun aċċettat fil-parlamenti bħal fil Spanja, l-Portugal u pajjiżi oħra. Fil-Ġermanja hemm bażi legali. U jfisser dan li il-Parlament ma jistax jaċċetta MOU jekk sakemm ma jkunx għadda bħala vot biex dan il-MOU jina ta' ċertu leġittimità. Għalek jina ma naqbel xejn meta qed ngħidu li m'hemmx ehm, leġittimità demokratika. Issa, problem oħra, qegħdin jaħdmu dawn il-programmi qed ikunu effettivi qegħdin aħna naslu għallanijiet fuq medda qasira, medja u twila Din hija mistoqsija ġustifikata, ma m'għandax taqsam xejn ma' nuqqas ta' leġitimità demokratika. Kulħadd għandu li jett isaqsi din il-mistoqsija il-Parlamenti Nazzjonali, l-istituzzjonijiet, il-Parlament Ewropew. Għalhekk jiġifieri dawn il-programmi qed jiġu akkumpanjati b'xi mod biex naraw jekk mhux ġustifikati anki ġifiri fid-dawl tal-esperjenza li aħna rnexxina niksbu. U fil kontesta din l-esperjenza sissa wieħed jista' jirrifletti fuq l-istruttura li aħna rnexxilna nibnu sabiex naġixxu għax hija struttura forsi li miex daqshekk fissa u forsi wasal iż-żmien li nankrawha fil-leġiżlazzjoni. Għal dawk il-pajjiżi li għandhom il-euro u iqablu sitwazzjoni ma' dawk il-pajjiżi li ma jużawx il-euro, għalissa dawk l-istati membri li jirrifjutaw li jadottaw il-euro pala l-munita tagħhom, eh, rridu naraw jekk u mhix lesti li din l-istruttura jagħmluha mbagħad eh, fissata bħala liġi jew regola din il-mistoqsija irridu nkomplu l issa l-mekkanizmi l-istrutturu huma għadhom ad hoc u rridu naraw jekk hemm bżonn nagħmluhom iktar permanenti. Hija konsekwenza ta' sitwazzjoni li teżisti fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk per dan kollu għax hemm livelli varjaw ta' integrazzjoni u anki ta' appoġġ biex noħorġu bi politika komunitarja. L-aħħar punt jekk tippermettuli. Nispera li jina milt il-punċar li meta nitkellmu fuq leġitimita demokratika, li ovvjament huwa punt importanti daqs l-oħrajn, imma hemm bżonn li din ma nħaltuwiex mal-aċċettazzjoni pubblika u l-effettività ekonomika ta' dawn il-programmi ta' għajnuna ta' assistenza jiena nissuspetta li id-dibattitu li forsi su post aħna namlu għandu jiffoka iktar fuq l-effettività tal-programmi tkun ħaġa iktar faċli li jekk jagħmlu dan u ninsaw għal moment il-leġitimità demokratika biex naraw jekk daw il-programmi u qed ikunu tajbin jekk u qed ikunu effettivi u dan jeħtieġ dibattitu ktar fil-font. Jekk narawx programmi qed e, jintużaw bħalissa, dawn kollox jiddeċi dawn jaħdmu jew le jekk jiġu aċċettati wieħed eh, irid iqisu wkoll l-effetti sekondarji tagħhom. Hemm bżonn li d-dibattitu imur lil in minn dawn il-konsiderazzjonijiet kollha ovvjament għanna il-semestru Ewropew li jqis il-pjanijiet tal-budget, imma il-semestru għandu u kol iħares lejn dawn ir-rekomandazzjoni speċifiċi tal-pajjiżi li huma li ġew maħruġa mill-Kummissjoni. U wieħed irid iqis ukoll kif edin um, jorbtu dawn l-istati membri mal-suq intern biex kuna miktar progress. Ovvjament, hemm rekomandazzjonijiet ukoll fuq il-linji ta' politika individwali tal-istati membri dawn li se jiġu preparati ukoll mill-Kummissjoni. Naħseb li dan ukoll fuq dan ukoll irti konna dibattitu biktar involviment kemm fil-Parlament Nazzjonali ukoll fil-Parlament Ewropew. Mhux qed nikkritika dak li qed tagħmel il-Kummissjoni x naħseb li x-xogħol qed tagħmel huwa bżonjus, imma eh, x'tagħmel il-Kummissjoni bir-rekomendazzjonijiet tagħha fil-fatt irridu naraw eżattament se jkunu xejri tal-xhur li ġejjin, il-profit li se jsir, it-tħul anzi li se jsir mit-taxxi kif ma noħolqux zbilanċi, x'effetti ekonomiċi fuq medda medja u twila ta' żmien, il-budget u l-linji ta' politika tagħna se jkollhom. Ġifri dan isir fuq livell nazzjonali. Ma jekk dan isir ukoll fuq livell Ewropew, biex ħaġa rridu nikkritikaw, anzi xi ħaġa rridu nilqawha bidejna miftuħin. Għanna dawn l-annual growth surveys, il-previżjonijiet, ċifiri għal xejrit ekonomiċi, sviluppi ekonomiċi, imma ovvjament nafu li dawn huma kollha proġetti ta' natura politika qawwija. Għalhekk hija xi ħaġa li l-Kummissjoni u l-Kummissarju għall-Suq Interni u dak għall-kompetittività huwa xogħlu ġifiri. U ovvjament jiddependi ħafna mill-istennijiet li kollhom xi prioritajiet iridu jirrispettaw dan kollu għabbażi tal-leġitimità demokratika. Ma dan ovvjament jirrikjedi wkoll li jkun hemm l-iskrutinju tal-parlamenti li l-parlamenti jakkompanjaw dawn eh, eh, dan l-attivitajiet dak li joħorġu mill-rekomendazzjoni speċifiċi tal-pajjiżi. Ovvjament li jkunu diġa ġew diskussu fil-Parlament Ewropew. Hemm għalhekk Ehm, eh, speranzi verament li aħna eh, naħsbu li huma eccellenti eh, tama hija tajba tajjeb li nafu rwol tagħna x'inhu imma li kollox ikun ġustifikat. Grazzi ħafna. Grazzi, President tal-Bundestag, issa. Is-Sur Dominik Anigan, il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Parlament Irlandiż. Signuri l-odwa tajba mill-perspettiva irlandiża dan huwa dibattitu fuqtu. Aħna il-ħakna l anit tagħna u ħallejna l-bejla x-xar li għadda ġimata ilu aħna irnexxilna nħorġu berba biljuni ta' euro, iġifiri minħabba il-kriterji stretti, il-programm tagħna kien suċċess, aħna reġalna ċess għas-swieq, il-ġimgħa l-oħra il-Moody's tawna rata iktar olja u il-bond yields reġgħu niżlu minħabba dan is-suċċess riżultati tajbin il-konsekwenzi soċjali huma se jkunu tajbin u n nies tagħna se jistgħu jgawdu minnhom snin li fi snin li ġejjin. Ovvjament ġifiri l-Greċja, l-Portugal u Spanja irridu nisperaw li għaddu minn daw ukoll. Issa għaliex l-Irlanda kellha bżonn dan il-programm. Il-tax breaks li ġew li dalu fis-seħħ mill-administrazzjoni l-oħra għamlu pressjoni fuq il-kreditu u dan ġa problema tal-proprjetà kien hemm iktar taxxi Imma mbagħad kien hemm il-kollas tal-Lehman Brothers, il problem tas subprime u l-gvern tagħna raw li kienu deħlin ġol ħajt. Just from the banks, but also, and this is important, from the European... Ġifiri, il-Bank Ċentrali Ewropew kien qed ehm, ikun imħasseb ħafna imħabba l-problemi ta' fuq l-ekonomi eh, l-oħra li kellna aħna bżonn għal bailout. Fl-Irlanda aħna ovvjament ħadna r-responsabilitajiet tagħna f'din il-kriżi, imma konna persważi wkoll li kien hemm dimensjoni Ewropea u kien hemm ukoll kien hemm bżonn għal din ir-responsabilità ehm, li tiġi wkoll imxerda kena l-azla tal-bejlin u il-gvern ta' qabel fl-Irlanda i-prova u koll jinkludi il-bondholders biex issib e, soluzzjoni għal problemi tal-banek imma trojka waqfitu minni għamlet dan għalek il-banek kellu bżon lajnuna biex ovvjament daw ma jikontaminawx il-banek l-oħra fuq livell Ewropew Is-sistema tal-banek tagħna kellha l-bailout u il-pubbliku kien bejldin u bekk laqna il-kontaminazzjoni kważi 60 biljun ta' euros inġabru fit-taxxi u il-ratio tal-rata tal-GDP kienet ta' 120% ġifiri meta mqabla ma' 80% meta ma kienx hemm il-debitu sovran. Dan l-ammont kbir tad-dejn pubbliku kienu kol kaġun tal-deficit li kena mill-gvern ta' qabel 40%. Għalek, brati tal-imax ma kienux reġonavili, għalek aħna ma l-ICB, ma l-IMF u ma l-Unjoni Ewropea tħalna f'dan il program ta' għajnuna. Ġifiri aċċess għal 85 biljun ta' euros biex aħna nippjanaw dan il program biex nerġaw nirkupraw u jkonna ekonomika sostenibli. L-Irlanda u kol kella taddi minn ċertu sofferenzi eh, iktar taxxi, tnaqis ta' infiq publiku, l-assi, tnaqis ta' nis li jadmu fis settur privat. Il-budget ta' l-austerita għal eh, ftit ta' snin issa qed jippermettina li naslu għal rata ta' deficit eh, aċċettabbli ta' 3 fil-mija. In-nies fl-Irlanda verament soffrow konsekwenzi soċjali kbar, ġifir iktar faqar, iktar immigrazzjoni u anki dejn personali li tela. Il-programm ta' ġustament ekonomiku kien em, verament eh, jaqta fil-ħamil ħaj meta u qabbel dawn l-anijiet fiskali, aħna fuq il-parti mhux fiskali Eh, u anki fuq deficienza demokrata kien hemm vot fuq il-programm imma il-deputati nazzjonali ma tantx kellhom xi jgħidu fuq l-MOU u dan kien qed jitqies bħala feta kompli fil-fatt u ċittadin ma kien jaf xejn dwar dan, ma seta jagħmel xejn. U għalhekk din l-ewwel opportunità ċittadini kienu l-ewwel darba li kellhom iċ-ċans li jgħidu kif jasbuha dan ġifiri meta approvaw eh, fuq il fiskal compact. Kien hemm dawn il-nies ħassew il-bżonn għal dawn il-miżuri fiskali, imma eh, fuq il-rears tal-mortgages, fuq l-immigrazzjoni u anki l-livell tal-għajxin in-nies sofrow għalhekk aħna sodisfatti li hemm issa meftejn fuq il-garanzija taż-żaża, l-MFF u nilqaw il-proposti tal-Kummissjoni għal dimensjoni soċjali tal-EMU. Matul il-tul fissa fil-program, l-aċċess ta' trojka ħna kien restret, għat ġew fil-parlament eh, jiltaqgħu ma' deputati tagħna anki jekk ġew iżuruna għalhekk x'kien il-bilanċ bejn it-tlet istituzzjonijiet forsi dan ma ħadimx għal fatt li aħna kanna ninvolvu l-IMF u din kienet affari tal-Unjoni kollha kemm imma matul il-programm kollu l-IMF kien il-parti ta' trojka kien li l-iktar eh, qed jaqbel mal-bżonnijiet tan-nies u anki li jisufem iktar il-problemi tal-awtorità. Issa, fuq il-ġejjieni aħna rġajna lura fil-suq l-esportazzjonijiet sejrin għall-aħjar imma jekk ma jkunniex tkabbir jekk ma jkunx hemm rikonoxximent tal-pożizzjoni unika minn meta nqablu mal-dejn tal-banek għajkonna l-fej nitħasbu jekk se jkunx dan kollu sostenibbli għalek il-Parlament Ewropew kien verament tajjeb li ħareġ rapport fuq it-Trojka, ġifri sa qed neħdu ftit nifs u bekk qed naraw li dawn il-programmi programmi jistu jsiru iktar intuhom iktar responsabilta, ikunu iktar accountable il-qasam il tal-politika tal-budget hija waħda importanti u nżommu għalina naraw li hija responsabilità tagħna. Ġifieri jekk il-Parlament Ewropew ikollu iktar xi jgħid il-programm kien se jkun differenti, il-programm ta' bħalissa ġew infassla bej l-ICB l-IMF u l-Unjoni Ewropea fejn il konsiderazzjoni politiċi verament jiġu eh, jiġu dak li jkun jisom biss fil-Parlamenti Nazzjonali. Għalek fej se jkun l-involviment tal-Parlament Ewropow? Anki ċertu konsiderazzjonijiet politiċi oħra. Dan jista' jagħti ċertu benefiċċji, anki ġifiri għax jasal iktar ċittadini. Ikun hemm Kiku kien hemm iktar involviment tal-Parlament Ewropew ir-riżultati seta' jkunu aħjar, dan għandna niddibattitu. Nistgħu ngħidu li r-riżultati li rnexxilna niksbu mhux l-aħjar, nafu li l-pajjiżi l-GDP tagħhom ir-rata huwa iktar minn 100%. U John Adams kien qal li hemm żewġ modi kif wieħed hemm baħ jirbaħ nazzjon huwa permezz tal-battalja dejn billi iżommu midjun. Ġifiri, irridu narraw em, dawn il-pajizi li għaddew minn ċertu problemi u naħsbu f'dawk li forsi għat tiġi s-sija tagħhom li kolm il-kriżijiet u l-problemi. Irridu narraw li programmi verament ikunu tajbina l-Ewropa tal-lum il-respons għal-krizi mill-Europa ovvjament kienet waħda tajba ta' viċinat tajjeb, imma konna nistennow forsi aħjar, għalek qed nistennow li kunem iktar għajnuna biex verament kontamazzjoni nrażnuha fl-Europa. U għalek nishtiqu li iktar għajnuna biex inkomplu nipumpjaw il-kapital fil-banek tagħna. Issa, meta naraw li l-ekonomiji tagħna jibdew joħorġu minn ċessjoni irridu naraw xinu ma l-bżonnijiet tal pajiz individwali. L-Ewropa ta' pajizi stana u dawk ta' pajjiżi foqra mhux dik li kellhom eh, f'moħħhom missirijietna. Hemm bżonn li naraw x'se jkunu l-impenji tagħna snin li ġejjin, irridu nerġgħu nirriflettu fuq il- ħtiġijiet tagħna li l-Unjoni tal-Istati tkun hemm biex taqdi il-poplu kollu, ċittadini kollha, u naraw li ma jkun hemm l-ebda pajjiż li jmur il-baħar minħabba d-dejn. Hekk hemm l-istrumenti rridu nużawhom, il-programmi ta' trojka u li jessem rridu nużawhom biex jisiru anki dawn l-aġġustamenti u bekk nistaw verament nerġaw nqumu fuq saqajna ekonomikament. Ma ridux imma naħsbu li jekk dawn eh, l-odda jintużaw tajjeb u għal ċertu pajjiżi li tkun għaddit minn kriżi li nqussa li għamu fuq saqajja li kollox għadda. Hemm bżonn li l-irkupru u l-futur tal-Ewropa jibqa' sostenibbli. Grazzi ħafna. Grazie tassew, Sir Hannigan.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 fisem l-MEPs tal-Komitat għall-Affarijiet Soċjali jien nixtieq infakkarkom illi l-Komitat tal-Impjigi tal għodu stiden ruħu bidej hawnhekk għal din il-laqa. Aħna qegħdin nikkonsultaw dwar dawn il-programmi u ċ-ċittadini tagħna aħna mistiedna xi ftit skomdi għalikom, għalix se natukom stampa differenti. Il-programmi kienu l-uniċi possibli intqal u kif intqal jisu kon edin nejxu fl ġenna tal-art. Imma irdu naħsbu dwar il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna dan il-Parlament konsulta mala jellow Il-Kunsil tal-Ewropa ftaħna dibattitu pubbliku fuq l-internet għanna dokumenti illi jatuna għada illi titkellem dwar katastrofi soċjali u importanti li nfakru illi l-Unjoni Ewropea mhijiex xi klabb ta' bankiera u laqqas ta' teknokratiċi imma hija avventura demokratika għal ekonomija tas-suq soċjali. Ma rridux ninsew trattati, artikolu 9 ta' trattat ta' Lisbona jgħid illi l-linji kollha tal-politika l-azzjonijiet kollha huma indirizzati sabiex ikun hemm livelloli ta' impigi u protezzjoni soċjali eżis kollegi. Mill-punt di vista ta' trattat ta' Lisbona, tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Impenni kollha tal-Unjoni Ewropea is-sitwazzjoni soċjali f'dawn l-erba' pajjiżi hija katastrofi soċjali. Jinkisru r-rekord storiċi kollha fi tlet snin ġew multiplikati, ġiet multiplikata l-qat. Il-faqar zdiet, hemm minn pajjiżi li tilfu 25% tal-GDP hemm qatt fost iż-żgħażagħ kbir fl-Irlanda u fl-Ispanja qegħdin nitilfu ġenerazzjonijiet sħaħ, ġenerazzjoni sħiħa. u sbtarijiet, malħaqniex l-annijiet tal-Europa 2020 minna pass lura b snin. Kollegi, dan irridu nejdu għalix din hija l-ħajja ta' kuljum ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej fil-pajjiżi tan-nofsinhar li tilfu l posta tax-xogħol tagħhom, id-drittijiet tagħhom 70% tal-ħaddiema. Portugiżi li kellhom kuntratti kollettivi issa baqgħu b'xi berim nieħel. Naf li dinja stampa li lilkom xejn ma toġobkom għaliex intom m'għandkomx eh, sensibilità soċjali iżda fit trattati tal-Unjoni dan jingħat u meta Nistaqsu, għaliex l-Unjoni Ewropea għaliex l-Ewropej huma kontra din il-politika tal-Unjoni Ewropea, forsi fl-Ewropa ċentrali dan ma tifmux, imma morru, morru fi triq, staqsu l-imprendituri Spanjoli, il-dawk l-eluf ta' imprizi li kellhom jalqu l-bibien għaliex iħalsu interessi li huma darbtej u tliet darbiet aktar għoljien meta mqablin ma dawk tal-Ġermaniżi jew staqsu l ispanjol illi għandu ħames ċansijiet inqas li si posta xol. xogħol Meta mqabbel ma' xi ħadd mill-Ewropa Soċjali din hija katastrofi soċjali li tista' twasal katastrofi politika aħna nemnu illi irridu nibdlu din ix-xejra fadalli minuta biss. Jgħid il-kelim jiena mistieden ma tantx għandi ħin allokatalija. Irridu nagħmlu studju profond ta' dak illi kif kienet jgħid il-Sur Barroso l-bieraħ u Sur Karas Irridu naraw il-saħħa tal-ekonomija, tal-familji, irridu nagħmlu studju bir-reqqa, għalli ma nagħmlux l-istess żball fil-ġejjeni, irridu naraw xi tlifna, hemm bżonn ta' dialogu strutturali fil-edukazzjoni, is-saħħa. Fir-rigward tal-faqar irridu nibnu. Nibnu dan it-talim mingħajr impjiegi minar program għal impiegi fl-Europa minar solidarieta il-munita mux se salva, l-ekonomija mux se salva. Soċjetà titlef darba dejjem il-proġett tagħha grazzi. Grazzi ħafna sur Serkas. Madux ninsow li sur Serkas kien il-rapporter ta' rapport fuq ix-xogħol u il-konsekwenzi soċjali ta' kif taħdem it-trojka. Issa, bil-Franċiż. Għanna 13 il-persuna li tixti eh, t-intervjeni, t-nej minnom huma tal-Parlament Ewropew. Għalek jina namlilkom appell biex eh, t-reġistraw. Kollega Langen tittimla l-kard un bat naċċettaw l-interventijak. Uh, we'll open up the discussion. I just would like to... Se niftu diskussjoni xtin fakkarkom illi ser ikun hemm erba' jew ħames membri mill-Parlamenti Nazzjonali se jitkellmu u mbagħad ser jitkellem kollega mill-Parlament Ewropew. Żewġ minuti. Is-Sinjura Kejvi Kukuma minn Ċipru. Żewġ minuti, Sinjura. Sinjura President. Jiena nixti insemmi il- proċeduri ta' tiħi ta' deċiżjonijiet u tal-leġitimità demokratika ta' trojka. Mardux inkunu sorprizi għax il-fat li memx kuntat mal-deputati, il-fat li memx responsabilta mm, eh, ma' trojka, dan juri li hemm deficit demokratiku fl-Unjoni. Din hija politika tal-barbari, tas-slavaċ. Il-popli ma jridux li jidħlu linjeta politika li mhumiex aċċettabbli, li mhumiex popolari, li mhumiex demokratiċi il-rapporter għalu li ma jeżisti xejn eh, ta' deficit eh, demokratiku fil-programmi. Iftakru li fit-tieni gwerra dinjija kien hemm il-bombardament kien isir mod militari, issa qed isir mod ekonomiku. rridu naraw li it-trojka taħdem sof dawn il-programmi ta' ġustament. Huwa importanti anki jekk dan se irrid jisir anki jekk hemm dan id-domin. Il-pajjiżi li għandhom dawn il-programmi jridu jaraw eżattament kif qed taħdem it-trojka jeżaminaw il-linji kollha tal-politika u riperkussjonijiet tagħhom, it-trojka ekonomika u politika. Aħna Irridu li it-trojka tiġi sostituita b'fond monetarju Ewropew. Din mhix biss kwistjoni ta' x'qed jistennew iċ-ċittadini, imridu imbidlu kif isiru l-affarijiet u mbidlu il-mod uniku ta' kif qed jitħlu ċertu affarijiet, qed jiġu imposti ċertu affarijiet hemm bżonn dawn il-protokolli insibulhom ċertu leġitimità. Grazzi. Grazzi Sinjura Kukuma u issa nissimaw is-sur Cash mill-Renju Unit. Thank you very much, Madam Chairman. Grazzi tassew, Sinjura President. Aħna fir-Renju Unit naturalment u kol mil-quta mill-azzjonijiet ta' trojka. U d-diktez tagħha il-bailouts u l-proposti ta' Unjoni Bankarja jekk jaħdmux u jekk humiex demokratiċi ħafna mill-attività illi rajna f'ċertu pajjiżi imma mhux fl-Irlanda pereżempju. kien waslet għal serjesija ta' protesti u rvellijiet illi joħlon nuqqas ta' stabilizzazzjoni. Fl-Unjoni Ewropea kollha kemm meta Sur Karas u Sur Barroso irreferew għal konsegwenzi soċjali Jiena nixtieq nistaqsi l-persuni sabiex u d għajnejhom illi parti minn dawn il-kwistjonijiet soċjali jinvolvu id-demokrazija u il-votanti u l-impatt illi dawn il-proposti għandhom fuqhom jekk ma jiġux aċċettati kif suppost u jekk ma jkunux biżejjed demokratiċi. U dan jorbot ma l-ewwel punt li għamilt qabel se nerġa' nagħmlu għal darb'oħra, jiġifieri sakemm mal-Unjoni Ewropea ma tagħtix l-parlamenti nazzjonali u l-votanti nazzjonali ċans semmu aktar leħinom sabiex jibdlu il-pozizjoni viza fil parlament Ewropew illi dejjem qed jassumi illi huwa l-unika Parlament għall-Unjoni Ewropea. Mela allura jekk dan ma jsirx, is-sitwazzjoni ser tkompli sejra għall-ar. Ikun hemm il-qawma tal-lemin estrem u jkun hemm ukoll konsegwenzi negattivi fl-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi. Mr. Cash. Grazzi, Sur Cash. La parola, Madame Daniel Roy. Ossa, il-Sinjura Daniel Oroa, mill-Parlament Franċis. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mux sen qot insemmi iż-żewġ eh, kollegi, dak li semmu żewġ kollegi fuq ir-rwol tal-Trojka, bl-effetti riperkussjoni fuq il kondizzjonijiet soċjali il-kollega spiega per, eżem, per eżempju x'qed eh, semma kif ġara fl-Irlanda li kien hemm iktar faqar. Dan l-effett multiplikatur irridu naraw u il-protokoll il-ftajim li ġi eh, firmat ma dawn il-pajjiżi irridu naraw eżattament fejn qegħdin biex ma trojka ma tibqax taħdem mod dogmatiku. L-ekonomisti tal-IMF għalu li l-multiplikaturi tal-budget ġew sottovalutati mill-IMF kien għamel l-izbalji l-IMF u mill-2010 l-IMF biddel anki numru ta' programmi issa l-Trojka xej ma bidlet baqet tkompli isu ma għatma kien għamet tal-IMF li kien ħazbal. Għalek wasal iż-żmien ktar iktar trasparenti, nitolbu din it-trasparenza, naraw dawn il-programmi ta' ġustament u tkabbir eżattament ir-rabta ta' bejnietom naraw ukoll li forsi nimxu bil rata inqas maġla. L-Eurogroup ukoll irid jiġi iktar maruf professjonalment dan kollu li ma jserħinix moħu il-leġittimità demokratika trid tkun xi ħaġa sigurata fuq kull livell. Irid ikun hemm informazzjoni sistematika li jaddu l-Parlament Nazzjonali u l-Parlament eh, Ewropew li l-Trojka tagħmel dan ix-xogħol li trojka eh, tagħti rendikont mhux il-Parlamenti Nazzjonali biss imma il-Parlament Ewropew kif għal Molje imma ġifri ma naraw li ma jkunx it-tabib li se joqtol il-pazjent. Grazzi. Merci beaucoup beaucoup, euh, Madame Auria. Grazie ħafna. Signora, issa l-kollega Eduardo Gabrita mill-Portugal, mill-Parlament tal-Portugal. A mais longa ditadura de todos os Estados-membros no século XX. President il-Portugal sofra l-itwal dittatorjat fis-seklu 20. L-Ewropa hija bbażata fuq is-solidarjetà, id-demokrazija u l-iżvilupp. U għalhekk aħna fil-Portugal ma kellna l-ebda partiti kontra l-Ewropa, ma kellna qatt partiti u ma kontra l-kunċett tal-Ewropa hemm partiti ta' xelluk u tal-lemin ovvjament imma qatt ma kellna membri euroxettiċi li huma kontra l-idea ta' demokrazija Ewropea fil-Portugal. Fl-2007 kif issemma fir-rapport preliminarju Portugal kellu 10% ta' deficit 62% ta' dejn il-GDP u tlaqtet ħażin ħafna mill-impatt tal-kriżi finanzjarja u l-spekulazzjoni finanzjarja fis sfera internazzjonali. Il-modell ta' trojka minħabba instabilità politika wa xi ħaġa li l-Portugal kellu jinnegozja jinnegozja f'ċirkostanzi diffiċli u dan wassal għal dubji serji dwar il-proġett Ewropew. In-nuqqas ta' leġitimità demokratika, il rispons tardif mill-Ewropa. Indirizzar tal-kwistjonijiet bħalli kieku kienu xi problema morali bil-President tal komissjoni Ewropea illi ma wieġibx għal bżonnijiet għal ħtiġijiet ta' ċittadini imma minnaħal l-oħra anke l-bieraħ rajna il riżultat tal-politika Ewropea viżavi relazzjonijiet ma' swieq. Dan xekkel il-prospetti għad kabbir ekonomiku. L-aġġustament tagħna fil-Portugal hija xi ħaġa l-Bank Ċentrali Ewropew iqisa bħala influenza pożittiva fuq id-dejn pubbliku, iżda il-konsegwenzi soċjali huma gravi immens. L-elezzjonijiet Ewropej il-ġejjin huma sfida jekk l-Ewropa trid il il-proġett Ewropew huwa proġett ta' solidarjetà, demokrazija, leġittimità u żvilupp. Jew inkella min-naħa l-oħra aħna ser inkomplu dan iċċaqli lejn movimenti anti-Ewropej fej l-ekonomija nazzjonali qegħdin jisfaxxaw u l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi kollassa. tikkollassa. Ngħaddi l-kelma lill-kollegi Tusas mill-Parlament Ewropew imbagħad għal minuta ngħaddi il-kelma lil kellima tagħna għal kummenti tagħhom. Κοινοβουλίου meta etnika εθνικά sta plesja tu dimosjonomiku sinfonu, Qed naraw li meta nitkellmu fuq il-patt tal-budget anki is-semestru Ewropew u l-governanza ekonomika dan kollu mhux biss laqqas għandu x'jaqsam mal-problemi tan-nies imma bil-kontra dan jolqothom ħażin ħafna dak li smajna minn istituzzjonijiet differenti tal-Kommissjoni Ewropea u tal-Presidenza u kol tal-Greċja. Il-bira u anki dal-ħodu li għadna kem smajna dan kollu iserħin ftit moħna għal fatt li hemm ċertu populizmu kontra l-Unjoni Ewropea blanijiet tal-2020 U wara kollox lan ta' din il-konferenza hija li ikunem leġitimità demokratika tal-kull linja ta' politika dawk li huma mill-qwa tajba u dawk anki li mhumiex biex dejjem natu dawn da l-istituzzjonijiet eh, Ewropej dejjem jidru eh, f'del tajjeb. Anki ġifiri meta jkunu edin jiġu mnieda linji ta' politika li n-nies ma jilqawx tajjeb. Mux se nitkellem fuq il-ħaddima ta' pajjiżi, imma nixtieq nitkellem fuq il- din il-politika tal-Unjoni Ewropea għax l-istatistika tal-Ġermanja jtorina li 12 il-miljun ta' persuna għedin jiexu taħt il-level tal-faqar. Is-salarju fil-Ġermanja eh, is-salarju minimu fil-Ġermanja huwa ta' inqas minn 1000 euro. U n-nies jiġifieri għandhom stennijiet oħra. Grazzi ħafna Sur Tusas. From uh, Mr. Robert Lambert. Sa ħan nisimaw il-risposti mill-panel. Is-Sur Norbert Lamert. uns Iva, grazzi tassew. Għal oħra, jiena nixtieq inqawilkom qalbkom sabiex hawnhekk il-koll niddiskutu xi ħaġa illi teħtieġ argument sot. Rridu diskussjoni xir dwar il-programm sabiex naraw jekk il-programm huwiex qed jissodisfa il-miri tiegħu, l-anijiet tiegħu jekk huwiex marbut ma' xi effetti sekondarji, xi konsegwenzi illi aħna eh, kellna f'moħħna u rridu nitkellmu wkoll dwar il-konsegwenzi mhux mistennija, mhux mixtieqa. Ma rridux nitkellmu dwar dawn il-programmi bħala l-unika programmi possibli jista' jkun hemm alternattivi wkoll, programmi alternattivi. Għanna programmi li sibna qbil dwarhom u rridu xi skambju ta' femiet dwar il-konsegwenzi u l-impatti ta' dawn il-programmi f'termini fiskali u budgetarji x'impatt kellhom. Kien hemm effetti oħra illi joħolqu aktar gwaj jew inkellem mhumiex aċċettabbli anke jekk dawn kienu l-konsegwenzi illi konna qegħdin nistennew sabiex ikonna budgets aktar stabli. Din hija tip ta' diskussjoni li għandna bżonn. U ta' ministir fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali. Ma rridux nipretendu illi hemm xi setat oskuri li mhux qed iħalluna nagħmlu dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew jew fil-Parlamenti Nazzjonali. Issa sur Kanigin. Thank you. Just in relation to the... the... Grazie, frabta mal-punti dwar kif it-trojka tista tati aktar rendi konta Emila. Tkun aktar responsabli. It-trojka bil-fors li ser tamel miżuri diffiċli Jina naf illi il-parlamentari kellhom jimplementaw il-miżuri permezz ta' leġislazzjoni u jippruvaw jitfgħu kem kemm se jkun fuq trojka u jgħidu din idea tagħhom mhux idea tagħna aħna dan itukonna nagħmluh. Dan ifisser li huwa diffiċli illi ikun hemm dibattitu serju li jagħmel sens f'termini pubbliċi bejn it-trojka u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali matul il-perjodu li l-pajjiż ikun taħt programm għaliex ser jintefa' ħafna tajn u l-mira ser tkun dejjem it-trojka. Irridu niżguraw li ninvolvu ruħna ma' trojka u trojka ta' tirendi kont ta' imma se tkun diffiċli meta naraw li l-membri tal-Parlament Nazzjonali ser jippruvaw jiddefendu l-interessi tagħhom u jidru biħuma. Thank you very much, Mr. Hangan and our, our co-rapporteurs, starting... Uh... Issa, il-co-rapporteurs, u nibdew minn li għamgok. Yes, dear colleagues, well, what should have been different if uh, community... Iva, eżis kollegi, xkien ikun differenti kieku l-metodu komunitarju ġi implementat fit-trojka u responsabilta tagħha. Eżempju wieħed biex nwieġeb għal kollega Hanningen, fil-kas tal-Irlanda kien hemm problema bil-Bank Ċentrali. Dan nafuh kien hemm diskussjoni Imma fil trojka ma kienx hemm diskussjoni bejn l-IMF u l-Bank Ċentrali dwar is-soluzzjoni li ġiet irrakkomandata, il-bail-in jew il-bailout. Ġi deċiż li jiteħet il-bailout, imma kieku kellna il-metodu komunitarju forsi konna nażlu il-bail-in ma nafux. Fil-ġejjien id-dinja kwistjoni ta' sew sensittiva. Il-Bank Ċentrali Ewropew li l lien mill-missjoni tiegħu f'din it-trojka għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew irid iwetta il-politika monetarja f'din l-istruttura fost affarijiet oħra. Jekk ma jkunx hemm rendi kont ta' Emil, u diffiċli li diskuti din il-kwistjoni tant importanti anke fil-kas tal-Greċja dan nistgħu nsemmuh l-effett dragi, dak li l-lum sejħulu l-effett dragi, għalix maġġiex implementat qabel dan huwa dibattitu li ma sarx, dibattitu ieħor, grazzi. Grazzi li għam Otmar issa. Ich glaube, so sensibli Thema jisbu bietuħ għalli doch alle Din hija kwistjoni ta' sew sensittiva u naturalment il-koll qed nirrealizzaw illi dak li rridu nagħmlu huwa li nagħtu widen lil xulxin. Nafu li hemm femid differenti, approċċi differenti, hemm kompetenzi varji, hemm setat li varjaw, hemm kawżi, konsegwenzi u effetti li mhumiex l-istess. Ħafna mill-miżuri waslu għal għadab, għadab fost il-persuni li qed ibatu. Dwar dan m'għandniex dubju. Il-mistoqsija, il-kwistjoni li rridu nindirizzaw hija dik jekk hemmx alternattiva. U x'jiġri jekk pajjiż ma jistax jikseb aktar fondi fis-swieq finanzjarji u jekk dak kollu li jagħmlu fir-rigward tas-saħħa, politika soċjali, edukazzjoni ma jistgħu jiggarantixxu xejn għaliex m'għandhomx flus, fondi għal kompetittività għad kabbir jew l-investiment mela allura bil forsi wieħed ser ikollu bżonn ta' xi mekkaniżmu fejn dawn l-attivitajiet kollha jistgħu jingħataw, jistgħu jiġu aċċertati. Wieħed għandu bżonn iż-żmien sabiex iwetta il-bidliet strutturali meħtieġa. Dinja xi ħaġa li sur Lamet il-kellim il-Parlament Ġermanis irrefera għalija soluzzjoni speċjali, soluzzjoni ta' emerġenza, soluzzjoni interim, temporanja, jekk hemm bżonn. Iżda irridu nikkonsidraw jekk għandix bżonn soluzzjoni aktar dejjema, aktar permanenti. U x'għamla jkollha din is-soluzzjoni permanenti? Huwa possibbli li jkollna soluzzjoni permanenti għabbażi tal-leġiżlazzjoni komunitarja? Jew neħtiġuha għabbażi intergovernattiva u xini n-nisġa bejn l-istituzzjonijiet, xinejdu dwar il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-effetti u l-konsegwenzi ta' dak li qed nagħmlu hekk qed nippruvaw nagħmlu, qed nagħmlu kull sforz possibbli sabiex nagħmlu dan id-dibattitu politiku. Dan edin nippruvaw namluħ fil-Kumitat għall affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, hawnhekk mhix kwistjoni li noqogħdu nippuntaw subajna lejn xi ħadd u ngħidu li huma um Zgarraw dan huwa moment deċisiv. Irridu namlu l-almutana naħtfu l-opportunità sabiex niddiskutu l-kwistjonijiet ċentrali nkunu nistgħu noħorġu bl-aħjar tweġibiet għal-ġejjeni. Ħalli ma jkunx hemm daqshekk nuqqas ta' u jkun hemm inqas pressjoni. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-leġittimità demokratika fuq livell nazzjonali, mela naturalment aħna rridu narblu il-mod ta' kif din id-demokrazija il-leġittimità demokratika twetqet kif huma involuti l il parlamenti nazzjonali u x-sem għandhom. Aħna maħniex nitkellmu biss dwar l-istituzzjonijiet hawnhekk imma dwar il-ġejjieni tal-Unjoni dak li nistgħu nagħmlu fuq medda twila ta' żmien għall-integrazzjoni Ewropea u għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna sur Karas. Lord Harrison li huwa il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-House of Lords. President, nixtieq infakkar lill kollega Bill Cash li id-drittijiet il-rewixti, il-rivelli fit-toroq kienu fi Kiev. L-Ukrajina ridet ma mal-Unjoni Ewropea u mhux titlaq, il-Kroazja ssieħbet is-sena għaddiet u l-Latvija dal-aħħar issieħbet fiż-żona euro. Issa nirrikorri l House of Lords li qed tagħmel stħarriġ biex ittejjeb il-volviment demokratiku tal-Parlamenti Nazzjonali biex ma tkunx qed timxi kontra l-Parlament Ewropew imma taqsam dan nistħarriġ magħhom, nistaqsi lil kollega Dominique Hannigan biex iwieġeb il dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel nett, jekk nagħmlu dawn l-affarijiet irridu konna approċċa aktar dettalja ta' dak li jagħmlu l-Parlamenti Nazzjonali biex nagħtu rendi kont dak li jiġri lill-Unjoni Ewropea jaqbel li dan jiswa ħafna flus biex noqogħdu nikkomunikaw mal-Parlamenti Nazzjonali u nikkomunikaw mal-Parlament Ewropew. Qed jiġri ġala darba semma trojka. Jemmen li trojka kella il-metodi interni tagħha ta' komunikazzjoni ta' kif jaħdmu ma' xulxin għaliex xi kultant derinna l-bosta minna li trojka kienu pjuttost mifruda bejnietum. Issa rekorri lejn il-Otmar Karres u Liwan Ingok. Kien hemm proposta minn ċertun ħawi li għanda titwaqqaf it-tieni Kamra Donna tal-Parlamentari Nazzjonali. X'inhi l-opinjoni ta' dan? Naħseb li dan ikun proponiment diffiċli ħafna. Min tal-inqas rridnu naraw kif din ħad komplet kampa anke vizavi il-Parlament Ewropew li għandu l-parti naturali tiegħu bħala l-Parlament li qed jaqdi l-Kummissjoni Ewropea. Imbagħad tħassib tiegħi, Sinjura President, huwa dan li wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss ser ikun hemm fil-Parlament Ewropew kumitat separat ta' zona euro għaliex naħseb li dawk li huma barra mid-żona euro maċra minna ikunu mħazbin sew jekk jkun hemm żvilupp bħal dan. Aħna neħtieġu nibqa' maqodin bħala 28 membru tas-suq uniku. Ο Brunus Morozman, Μορόσμαν της Επιτροπής Προεπολογισμού από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Ausführungen von Herrn Lambert uh, in Bezug auf die. uh Dak li qal is-sur Lambert dwar il-leġittimità demokratika jiddispjaċini kolli ma naqbilx miegħu, it-trojka huwa istituzzjoni li m'għandix leġittimità demokratika u dan ifisser żewġ affarijiet skonti l-ewwel qabel kollox l-istrateġija ta' kriżi li trojka għanda timplementi fil-timplementa fil-istati li għaddejjem minn krizi jew li qegħdin taħt pressjoni qed ipoġġu pressjoni apposta biex tiġi applikata din is-soluzzjoni iktar liberali għal kriżi f'dawk il-pajjiżi. Dik l-ewwel qabel kollox. Huwa ġust li għandu suppost kellu jkun hemm voti fuq dawn l-affarijiet fil-Parlament Nazzjonali u kien ikun ġust u kien ġust fil-fatt li kien hemm ħafna protesti li waslu dawn il-miżuri u ġiet adottata din l-istrateġija biex tindirizza l-kriżi. Il-programmi ta' sigurta soċjali ġew hemm naqsa kien impressjoni enormi parzjali minnaħa waħda biss fir-rigward in-negozjar kollettiv ma' dawn in-negozjati. L-ILO per eżempju anke eh, ħadet nota ta' dan, ġifiri ħudu nota ta' dal affarijiet mhix ċajta f'dawn il-pajjiżi m'hemm l-ebda strateġija ta' tkabbir, m'hemmx strateġija tkabbir lanqas. Sempliċement kull m'hemm hija rata ta' qatt telha mola smawiet, qatt fost iż żaża telf tal koezjoni soċjali li ma nistgħux nibqgħu għaddejjin biha hekk f'din is-sitwazzjoni. F'dawn il-programmi essenzjalment qegħdin nitkellmu dwar programmi li morru kontra l-interess l-iktar nis vulnerabli fis soċjetà gezogen haben. Äh, so ist es richtig, dass einiges richtig gemacht. Ma tistax ma tqabbilx dawn l-affarijiet ma dak li seħ fit-tletinijiet, iva jeħtieġ isir xi ħaġa, imma fl-istess ħin jeħtieġu darba l dejjem minn dak li ġara fit-tletinijiet. Dan għadna ma minniex. Mhix qed nitkellmu dwar stabilizzazzjoni tas-settur finanzjarju jew inkella il-patt il-ġdid ta' Roosevelt jew il-bżonn ta' Ntrojtu ġdid jew kapital ġdid Mux fuq dal-affarijiet biss qed nitkellmu. Turizmu tisi tal-Ikkiż Jerusijas. Is-Sinjura Barba Letti fisem is-Senat Taljan. Grazzi, jien nixtieq ngħid illi inħoss li huwa verament ta' tħassib li noqogħdu jekk jekkux leġittimu jew le, jekkux waqtu jew le inżidu il-grad ta' demokrazija fiħdan dawn id-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell Ewropew umba delegati li trojka għalix jider li jisumemx alternativa għajr din u kif qal il-kollega mill-Awstrija ftit ilu u aktar loku li forse ninformaw aktar lil dawk il-ġnus li jinsabu faqar assolut fl-aħħar mill-aħħar qed ikollhom jitolbu għall-għajnuniet u dawn qed ikollhom iħallsu minn butom għall iżbalji tal-banek inna 30 sena biex ikun hemm banek kapitalizzati u ma tiġri xejn. Fl-Italja pereżempju qed imbagħtu mill-kriżi tal-kreditu li issa fnit għal kollox il-pajjiż. U dan kollox qudiem għajnejn il-Kummissjoni Ewropea li barra minn hekk laqqas biss tagħmel kontroll tal-opera tal-gvern tagħna li dawn l-aħħar jiem fassal din il-liġi ta' stabilta ġiet approvata din il-liġi ta' stabilta' approvata mfasla u mibnija fuq indiċi folots bitkabbir li kienu wassalna l-iktar minn 1% li bakalla approvazzjoni mill-lebda eh, istituzzjoni tal-finanzi ta u dan għax kien hemm bżonn ta' iktar tħul għas ta' ċittadini, iktar miżuri ta' ġevolazzjoni għal banek sistemi ta' kontroll anke mal-Tupac u, anke fir rigward il ftejmit eh, li kienu jaraw biss sam neħirom anke minn fir rigward il-Kummissjoni kollha ngħid jiddispjaċini. U aħna rridu li hemm messaġġ storiku li għandu jkun l-aġir li jagħmel il-gvern Taljan iktar mill-li qed jimponi fuq iċ-ċittadini li żbolji kemm jekk huma ta' trojka jew tal-Unjoni Ewropea jew tal-aħħar 20 sena ta' gvern fl-Italja. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Lecci. Issa mill-Senat Franċiż, il-kollegi, jek joġbu. Mux Mon nom est Jean Arthuis. Merci, Madame la Présidente. L'absence de croissance est... Grazie ħafna, Signora President, in ta' tkabbir u l-qat bil-massa li qed naraw dan l-aħħar isu qed ipoġġi daw l-ikra fuq il-tmexxija makroekonomika tal-Unjoni Ewropea għandna l-kriżi tad-dejn sovran li qed toħnoq u tpoġġi dubji fuq il-tmexxija politika taż-żona Ewropea. Qed naraw li kulħadd daħal f'taqbida għandek il-Kummissjoni, il-Banek, il-Gvernijiet differenti u anke il-Parlamenti wara kollox. Meta feġġet il-kriżi tad-dejn sovran, irrealizzajna li din kienet kriżi sistemika u li kenna noħorġu bil-proċeduri xirqa mill-aktar fis possibbli. Ovvjament, b'dan qed infisser trojka ridna solidarjetà speċifika fiż-żona euro bejn l-istati membri taż zona euro u meta ridna il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea konna qed ngħidu dan biex ikun hemm il-liġijiet finanzjarji tal-istati membri biex huma jintervjenu mhux jirrekorru għal budget Ewropew. ġifir ridna tmexxija u governanza xirqa fuq livell bankari u finanzjarju għandna bżonn odda ta' stabilta Ewropea, għandna bżonn xi tip ta' tmexxija Ewropea dwar kollox li għandux jaqsam mal-budget jew mat-teżor. Il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu rwol x'jaqdi hawnhekk ukoll allura dak li għanna bżon huwa xi tip ta' monitoraġġ kostanti permezz ta' komitat li jiġbor flimkien rappreżentanti tal-Kmamar tal parlamente Nazzjonali taż-Żona Euro kif ukoll membri tal-Parlament Ewropew. Naħseb illi sa ċertu punt dan juri li jkun hemm leġittimità demokratika jkun hemm skrutinju parlamentari u governanza ta' żona euro u naħseb li jgħin ukoll biex inwieġbu għal potenzjal li hemm inkluż fl-artiklu 13 fuq il-governanza, il-koordinazzjoni u l-stabilità. Naħseb li l-konferenza tagħna għandha twassal riżoluzzjoni u din hija talba li qed irresaq lilek, Sinjura President. Grazzi, u skużani jekk jiena l-ismek ma mettux tajjeb. Eh, ix miex Sur Langen. Gas äh, sich hier äh, über die Entwicklung in Spanien ausgelassen hat. Spanien ist nicht Gegenstand der Untersuchungen des Berichtes. Spanja mhix is-suġġett tal-riċerka tagħna f'dan ir-rapport. It-tieni wasanna qrib l-elezzjonijiet u għalhekk nistgħu nkunu iktar kritiċi tagħna nfusna l-ewwel qabel kollox kollega. Niftakar it-tmien snin tas-sur Zabatero bil-gvern tiegħu fl-2012 meta kellna l-Presidenza Spanjola u sur Zabatero kien fil-Parlament Ewropew kien tkellem dwar il-punti ewlenin tal-politika tiegħu elettorali. Kien titkellem dwar karozzi elettroniċi u affarijiet bħal dawn, dawn kienu affarijiet l-Ispanja li wassal għal politika Ewropea. U l-kriżi kienet verament qalila dak iż-żmien u t-tolqotna fil-laħam il-ħaj fil ġermania aħna rikonoxxejna li kien hemm f'kriżi fl-2009 u ħriġna b'soluzzjonijiet biex nelbu din il-problema. Mħafna nies fil-Parlament Ewropew li dan mhux qed jindirizzawhom. Dina jiena verament ħallini bla kliem. Bdejna bi kriżi bankarja, kriżi tad dejn, imma rridu nifmu fil dawk il-pajjiżi kollha fejn feġġew il-problemi. Kenna gvernijiet soċjalisti li kienu fil-poter fil-Portugal, fil-Spanja, fil-Greċja, f'Ċipru u tabelħaq ukoll fl-Irlanda, pajis ta' konflitt. F'Ċipru jiena naf li kien hemm president komunista, iva, dak raġun. Iżda L-istess ħin irridu niċċaraw x'kienu l-fatti, ma tistax taqbad u tieħu mudell wieħed bħala l-mudell assolut. Issa jekk it-trojka tiġi mitluba mid-żona euro li tagħmel xogħol preċis hemmhekk ikollha mandat u l-mistoqsija tiegħi din. L-attitudni tal-Kommissjoni kienet tali li ma tiżgurax bil-qoddim li aħna nżommu mal-aki komuniter mal-kisbit leġislattivi tal-Unjoni Ewropea u tagħmel skrutinju ta' veru sura ta' nies għaliex il-Greċja li kien każ speċjali ma kienx hemm kummissarju wieħed li kien lest li ħares lejn is-sitwazzjoni speċifika tal-Greċja u jagħti daqqatit. Ma kinux lest li jagħmlu dan għaliex ma rridux jgħinu l-mijiet ta' ħaddiema Griegi fiħdan il-Kummissjoni u jwaqfu jew jibnu amministrazzjoni pubblika griega kellhom mijiet ta' eluf ta' ħaddiema kwalifikati għolin bil greċja u m'għamlu xejn. Din hija l-politika li nixtieq li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Grazzi, Sur Langen, issa ngħaddi l-mikrofonu lis sur Hele mill-Bundestag. Um, ja, Frau Präsidentin, um, Iva, Senjura President, grazzi ħafna. Jekk aħna nitkellmu dwar l-eks President tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, tittoqgħod sebajnejn għax jekk tippunta subajk tittoqgħod attent għaliex imbagħad ikun hemm tlieta minn nies oħra jippuntaw subajk lejk. Allura aħna rrid ikun dibattitu iktar differenzjat. Hemm stati membri li jinsabu fi kriżi għal raġunijiet differenti, imma qegħdin f'kriżijiet differenti wkoll sa ċertu punt, u kif qal il-kollega timxi għabbażi tal-gruppi politiċi forsi, imma din se tispjega s-sitwazzjoni fl-Irlanda lanqas. Sur Angel niftakar li 10-15 sena ilu l-ekonomija fl-Irlanda kienet meqjusa bħala eżempju għal futur tal-ekonomija Ewropea. U Dak iż-żmien kienu qalulna li il-futur qiegħed fis-settur servizzi ta' servizzi u servizzi finanzjarji. Issa nafu li din l-idea sfaxxata l kollox Wasanna l kriżi rridu nejnu l-settur finanzjarju anke fil-banek u xenajdu dwar il-kapitalizzazzjoni diretta tal-banek li semma Issur Hannigan. Ma tantx qed tiġi aċċettata din il-kwistjoni fost il-poplu laqas fil-gvernijiet. Jina naf li rridu naħdmu b'mod iktar differenzjat. Per eżempju fil-Ġermanja kien hemm ħafna konċetti dwar x'inhuma l-miżuri strutturali 10-15 sena ilu. Konna il-pazjenti aħna tal-Ewropa, aħna konna dawk mill-quta mill-problemi fl-Ewropa ma meta tqisu mbagħad ir-riformi strutturali li twettqu fil-bidu ta' sena ta' snin 2000 tara li mhix biss kien hemm miżuri ta' austerità, imma kien hemm anke riformi strutturali sura ta' nies ukoll. Jiġifieri rridu nitkellmu dwar il-konsegwenzi bażiċi tal-programmi b'mod aktar differenzjat. Naqbel li trojka forsi eżaġerat xi ftit fl-ambiti tagħha tax-xogħol tagħha f'ċertu oqsma, iżda l-Parlamenti Nazzjonali u l-Gvernijiet ukoll għandhom ir-responsabilità tagħhom biex jimplementaw il-politiki korretti u jwaslu il-riformi strutturali, ġifiri għanna bżon iktar bilanċ f'dan il-debattitu. Naħseb li dak li għanna bżon natu ħarsa lej huwa il-program kollu li jiġi integrat fl-istati membri kollha u mhux npoġġu b'satan ferroti. Grazzi l-onorevoli Pedro Saura mill-Parlament Spanjol, jekk jogħġbok. Sì, eh, gracias, gracias. Eh... Iva, grazie. Jien ukoll favur li konna iktar kooperazzjoni fid-dibattitu tagħna, e ma ħaltux l-affarijiet. Forsi salvajna l-euro ftit snin ilu, imma man ejja ma nħaltux dan ma' stabilizzazzjoni ekonomika l-ewwel qabel kollox għaliex ħafna analisti jgħidulna li qed inħarsu lejn perjodu twil ta' staġnar ekonomiku fiħdan l-Unjoni Ewropea. U din tikwetani mhux ftit lili għaliex Nafu tbatijiet kbar li għaddew minnhom ħafna ċittadini u l-familji tagħhom fl-Ewropa, rajna li l-proġett Ewropew ġie dajjef bħala riżultat ta' dan, jiġifieri rridu nitalmu l-lezzjonijiet ta' dan l-aħħar snin, kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali. Fi Spanja istabilizzazzjoni da ma waslitx, l-aċċess għal kreditu qed imajna, il-qatt qed jiżdied l-impiegi edin jintilfu il-kumpaniji xorta għadhom qed jalqu u tkabbir ekonomiku mhux qed jasal fil-bwiet ta' ħafna familji. Pala riżultat ta' dan, mhux qed jirnexxinna nagħmlu stabilizzazzjoni tad deficit pubbliku u il-livell ta' dejn pubbliku qed jola mola smawiet. Ħantikom xi ċifri. Matul dawn l-aħħar snin id-dejn pubbliku fi Spanja żdied b'22.9 fil-mija jekk inħarsu lejn ftit xhur oħra, forsi minja, forsi nħarsu lejn 100% tal-GDP, jiġifieri importanti ħafna li nitalmu mill-iżbalji tal-passat, politika monetarja attiva hija ħaġa. Imma mbagħad meta nitkellmu dwar il-politika fiskali teħtieġ tħares lejn il-pajjiżi li għandhom l-aktar lok ta' manuvra il-politika ta' stabilità budgetarja tajba, kollox wartu zar, imma t mod raġonevoli u kredibli. Ejja ma ninsawx illi il-riformi strutturali ma jistawx jiġu applikati fil-vojt għalihom titqis ukoll iċ-ċiklu ekonomiku kollu meta tkun qed indirizzhom u l-riski sovrani u r-riski bankari għandhom jiġu separati. Importanti nirrikonoxxu d-diżugwaljanzi kbar li hemm mhux biss mill-punt di vista etiku jew morali imma anke mill-punt di vista ekonomiku u għalhekk għandna bżonn kooperazzjoni bejn it-tramuntana tal-Ewropa u n-nofsinhar bejn il-pajjiżi li huma ta' kreditu u oħrajn li huma debituri. Bekk b'dan il-mod nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss huwa s-sur Zjefka mill-Parlament Malti. Wara li tajt widen il-numru ta' kellima nħoss l-importanti li nitkellmu dwar il-leġittimità demokratika fit-trojka, imma importanti fl-istess ħin nitkellmu dwar ir-responsabilità. Naħseb li mhuwiex ġust li nippruvaw impoġġu ħtija tal-problemi fl-Ewropa il-qat, il-diffikultajiet f'ħafna stati membri li qed jiġu affaċċati li kellhom jimplementaw dan il-programmi diffiċli minħabba deċiżjonijiet ta' trojka. Fir-realtà, il-problemi kienu qegħdin hemm minħabba gvernijiet leġittimatament eletti membri tal-parlament li meta l-affarijiet kienu għaddejjin wartu zar deċidow li għatu benefiċċji eċċessivi li ċittadini tagħhom pensjonijiet ġenerużi, pagi ġenerużi ħafna li effettivament mbagħad ħalqu problemi kbar ta' dejn li meta mbagħad wasalna l-kriżi l-Ewropa ma setax taffaċċa u għal daqstant konna qed niddiskutu l-kwistjonijiet issa ta' solidarjetà Jiġifieri nħoss li verament inġust li aħna najdu lil kirurgu tortijak li l-pazjent issa qiegħed miġuħ meta jkun qed jagħmel operazzjoni u nħossa verament diffiċli għalija li nifhem għala kif jista' jkollna trojka li qed topera metodu komunitarju meta il-bastiment qiegħed jereq. Għandek bżonn nies tekniċi li kapaċi ituna opinjonijiet għaqlin tekniċi dwar kif nistgħu waslu għal soluzzjonijiet. U jkolli ngħid illi kull pajjiż li għadda minn programm ta' aġġustament id-deċiżjonijiet ta' trojka ma kenux imposti effettivament imma kellhom jgħaddu permezz tal-parlamenti nazzjonali u ma kellhom japprovaw deċiżjonijiet li ttieħdu mit-trojka biex bekk umbat dan jippermetti fondi minn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea li jaslu lilhom fil-pajis tagħhom biex jappoġġaw l-ekonomija tagħhom wara kollox. Jiġifieri rridu nkunu bilanċati biex naraw kemm ħanfar fl ħtija fuq ħadd ieħor, irridu nifmu r-responsabiltajiet li qegħdin fuq spallej kulħadd, kulħadd għandu jarfa r-responsabilità tiegħu. Fos eh, Rosati. Grazie l-onorevoli Rosati mill-sejm Pollak. Grazzi, jiena grat ħafna l-kallim ta' qabel għaliex kważi għal eżattament dak li xtaqt najtien. Mannix inħaltu l-affarijiet. Marriċ inħaltu l-aspetti tekniċi ma dawk politiċi. Iva, trojka mhix istituzzjoni demokratika f'sens tradizzjonali, hija entità teknokratika. Lan tagħha huwa li tagħmel valutazzjoni esperta u tagħti s-soluzzjonijiet bħala proposti. Umbagħad fidejn il-gvernijiet eh, netti leġittimament u demokratikament li jihdu kont tal-problemi tal u jwaslu soluzzjonijiet. U mannix nistennow li l-Parlament jiddiskuti l-affarijiet tekniċi tal-programmi ta' ġustament. Għanna għam jihdu deċiżjonijiet jekk għandhom il-komplu il-programmi ta' ġestament jisu l-ispejjeż u l-benefiċċji meta jagħmlu dan jew inkella ma jaħdmluhomx daw il-programmi ta' ġustament wara kollox. Ta' bilħaq l-esperti jistgħu jagħmlu l-iżbalji wkoll. U għandna ħafna esperjenzi fl-IMF u nafu li l-IMF matul l-attivitajiet tagħha f'ħafna pajjiżi għamlet xi żbalji l ammolaw fil-passat u ta' bilħaq nafu issa li l-multiplikaturi fiskali fi żmien ta' reċessjoni huma ikbar minn dak li konna stennejna li jkun hemm qabel. Iżda xorta waħda jiena nħoss illi il-proposta li l-metodu komunitarju jippermettilna kieku li nevitaw li jisiru dal izbali u jkollna fema aħjar ta' situazzjoni mill-qoddim hija sempliċement mhux realistika fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. Thank you, thank you very much. And now, uh, colleague Antolin Sanchez Presedo, member of the European Parliament. Il-kollega Antolin Sanchez Presedo mill-Parlament Europeo. Grazzi tassew. Grazzi, Signora President. Jena nishtiq nibda billi ngħid illi iż-żewġ korrapporters se jresqu rapport ta' sew tajjeb pina perswas. Aħna nistgħu nitalmu mill krizi billi insaħħu dimensjoni parlamentara tal-gvernanza ekonomika. Insaħħuha sabiex il-Parlament Ewropew ikun involut kif ukoll il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali rridu nirrealizzaw illi it-Trojka hija parti mill- Mod kifet kif qed nindirizzaw il-kriżi għandna il-prevenzjoni wkoll fejn kien hemm żbalji li saru fir-rigward tal-gvernanza ekonomika u kontroll tal-livell Ewropew u livell nazzjonali jidher biċ-ċar illi kien hemm nuqqas ta' koordinazzjoni ekonomika. Kien hemm nuqqas ta' gvernanza ekonomika fuq livell Ewropew. Iżda ma kienx hemm evalwazzjoni xirqa tar-riski mill-Parlamenti Nazzjonali. Is-sogri li kien hemm kien hemm xi pajjiżi illi spiċċaw f'dejn kbir imma d-dejn tagħhom jinsab f'idejn kredituri oħra, kredituri li huma pajjiżi oħra. Walek meta faqqat il-kriżi, wieħed ma jistax jitkellem biss dwar responsabilità ta' naħa waħda, imma hija joint several liability responsabilità insolidum ta' żewġ naħat. Għalhekk irridu ntejbu il-gvernanza ekonomika, l-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni tar riskju bat naslu għall-istadju ta' ġestjoni ta' kriżi. Din saret fuq level intergovernativ għaliex ma kenix triq oħra. Dan l-approċ għanna nil-qawħ, iżda naturalment issa irdu nistaqsu li nanfusna jekk irridux illi dan l-approċ jibqa għaddej fil-ġejjeni. Neħtieġu strumenti u għodu aktar effettivi ma nistawx noqogħdu nkaxkru saqajna jew nimponu ċertu kundizzjonijiet. U natu ċertu privileġi rridu nizguraw il-mekkanizmu ta' stabilta' jaħdem irdu nindirizzu l-perspettiva Ewropea u nsaħħu rwol tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll. Irdu nsaħħu rwol tal-Parlamenti Nazzjonali għaliex huma jridu jagħmlu xi tip ta' skrutinju ta' kontroll fuq rappreżentanti tal-Kunsill, il-Parlament Ewropew ukoll jagħmel tip ta' kontroll u skrutinju fuq il-Kummissjoni. Bad fl-aħħar stadju l-aġġustament hemmhekk hija l-Kummissjoni li hija responsabbli mill-programmi ta' aġġustament il-programmi ta' ġustament irdu narawhom ukoll bħala strumenti ta' stabilità. Ma rridux narawhom biss bħala programmi ta' ġustament għal pajjiżi li għaddejjin minn għawċ minn problemi. Irridu kun hemm xi tip ta' miżuri sekondarju wkoll għaż-żona euro u l-istati membri l-oħra. Il-Bank Ċentrali Ewropew dejjem qal li l-politika monetarja tiegħu sertejn sabiex jiġi garantit is-suġġett tal-programmi ta' aġġustament u l-IMF ukoll kien involut sabiex tiġi garantita din l-għajnuna multilaterali iżda fil-ġejjin irridu nagħtuh irridu nżidu rwol ieħor il-Kummissjoni trittejn sabiex l-istabilità finanzjarja internazzjonali tinżamm. Għandna bżonn tal-appoġġ minnaħa tal-IMF. Element ieħor li huwa importanti sabiex nelbu il-kriżi u dak tal-irkupru. Għanna l-prevenzjoni, l-istabilità u l rkupru Irridu nixbdu l-istess ħabel sabiex naċċertaw il l-ekonomija tagħna jirkupraw. Mill-Kumitat tal-Budget tal-Parlament tas-Senat Taljan. Iva, jina nishti nitkellem dwar l-effettività ekonomika tal-program ta' Trojka. Dwar in-nuqqas ta' leġittimità. Hawnhekk jiena naqbel mal femit ta' ħafna mill-persuni fuq il-panel irdu niftakru. Illi jekk aħna ikonna xi tip ta' evalwazzjoni tar-riskju kif diġà tqal. Dan ir-riżultat ikun imħallat jekk aħna jkollna riżultati finanzjarji u dawn niddifferenzjawhom mill-ekonomija reali kif nafu l-qatt żdied aktar milli mistenni, il-fażi ta' reċessjoni kienet aktar serja milli mistenni u dan mhux minħabba in-nuqqas ta' konsolidazzjoni fiskali għaliex kif nafu. L-awtorità tal-pajjiżi kollha fil-programm u dan jinkludi l-Greċja għamlu ħafna aktar milli pjanat f'dan ir-rigward Il-problema kienet dik tal-kollas tal-GDP illi jimplika proporzjon ta' dejn illi jikber u il-pajis jidħol f'nassa ta' reċessjoni. Bekk jibda dan it-tip ta' ċirku vizzjuż. Issa, il-kwistjoni hija din. It-trojka setet forsi għamlet xi ħaġa aktar it-tweġiba tiegħi hija iva. U rridu narfu żewġ żbalji kbar illi saru għaliex inkella fil-ġejjini mhux se namlu aħjar iż-żewġ balji kif qalu l-oħrajn. L-ewwel nett, it-trojka ta' ġudizzju ħażin tal-konsegwenzi tal-konsolidazzjoni fiskali. U waslet għal ċertu limiti u sottovalutat il- tnaqqis tal-impjiegi sopravalutat l-esportazzjonijiet u l-privatizzazzjoni. Din hija l-istorja tal-multiplikatur fiskali. Irdu narfu illi il-multiplikatur fiskali mhuwiex fiss kif qed tippretendi l-Kummissjoni Ewropea imma dawn jinbidlu skont iċ-ċiklu it-tieni żball. It-trojka jiset il-pajizi skont il-kas tagħhom u bekk pala konsegwenza ma taċ biżejjed attenzjoni lill spillovers minn pajis għal ieħor u l-effett sistemiku. Jina jiddispjaċini li xi kelliema li telqu mill-panel għaliex il-problema mhix fil-fatt li l-mediċina id-duwa illi inatat għandha effetti negattivi imma din id-duwa ġiet użata f'dożi żbaljati, f'metodi żbaljati. Irdu noqogħdu attenti għaliex inkella fil-ġejjeni dan l zbal ser jarġa' jirrepeti ruħu. Tologu ekki kirżnija għal kiefna sinelefs. il senjur mill-Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Jina u kol, Signora President, nejt li mux kollox huwa ħażin l-juro wara kollox salvajnija. Aħna irnexinna nejnu l-pajizi li kienu għaddej minn diffikultajiet anki jekk ċertu aspetti ta' dawn il-miżura li tiħadet it-trojka forsi mhux daqshekk tajbin imma dak li jedna l-ewwel hemm bżonn eh, kien hemm il-bżonn li napplikaw soluzzjonijiet b'urġenza. U għamilna l-affarijiet mod urġenti u tajjeb issa li nirriflettu fuq il-konsekwenzi fuq medda twal ta' żmien ir-rwol differenti tal ir eh, ruoli tal-żewġ parlamenti eh, u kol nixtieq ngħid li din il-kwistjoni kollha hemm responsabilità ta' kulħadd il-pajjiżi li jagħmlu l-iżbalji u l-Unjoni Ewropea wkoll li ma kienitx eh, ma rnexxilix tevitom dawn il-problemi għax biss ġejjin. Għalhekk forsi minn hemm iridu nibdew biex nikorreġu l-affarijiet il-fatt li s-sinjali tal-allarma ħadmux u għalhekk irridu insaħħu is-seta tal-Eurostat u anki tal-Kummissjoni biex tafza, tafza meta jkun hemm diffikultajiet qed ilumu u ma toqgħodx lura fuq l-artiklu 13 ta' trattat jiena kont parteċipi fil-inizjattiva li ħadna fuq dan l-artiklu 13 u dejjem edna li l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jaħdmu flimkien għalhekk jiena verament jiddispjaċini niddeplora l-fatt li fil-konferenza ta' Vilnius laqas biss avanzajna fuq dan il-punt. Nixtieq ukoll ngħid li fuq li MS ma naħsibx li ek namlu ċertu namlu bċertu mod imma dan huwa komplu tal-Parlament Ewropew, imma hemm ir-responsabiltajiet tal-kontrolli tal-Parlament fuq dawn il-krediti li jaddu għand il-pajjiżi li kunu għaddej mizmin ikraħ. Irridu u koll noqdu attenti għal fatt li għal movimenti kontra l-eurofobia li mhux biss teżisti fil-pajjiżi għaddej mill-kriżi manki mill dawk il-pajjiżi li jkunu qed jgħinu lill oħrajn Jiġifieri għandna żewġ kategoriji ta' pajjiżi nixtieq ukoll nagħlaq li ngħid li tajjeb li nsibu bilanċ tajjeb bejn il-kontijiet pubbliċi kif ninsaħħuhom u l-politika ta' tkabbir il-fatt li anki naraw li il-settur privat dejjem għandu iktar dejn u l-IMF dejjem qalet li il- dak li jirrazzan huwa il-fat li s-settur privat ukun ikollu ħafna dejn. Sinjura Beres, il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament Ewropew, grazzi ħafna. President, Sinjuri Rapporteur, xtaqt nirrispondi sur Langen imma mhux qiegħed magħna. Lejaw qiegħed biddel il-post biss. Alejandro Sarkas kritikajni meta eh, tkellem fuq Spanja, ma tkellimx biss fuq Spanja fil-fatt, imma jiena rajt ukoll li qabel il-kriżi Spanja kienet waħda minn dawk il-pajjiżi li ġipruha sow fl-Ewropa għax kienet qed iżomm u tkun konformi mal-kriterji ta' Maastricht. Ma nistgħux għalhekk issa ngħidu li għax l-Unjoni Ewropea hija l-ispazju l-iktar demokratiku eh, fil-dinja kollha li dan huwa biżejjed u il-parlamenti nazzjonali eh, li kienu qegħdin eh, kważi marċevowx l-għajnuna finanzjarja rajna dawn kif ħadmu kol mal-Eurogroup u dan kollu jiġi ċertu garanziji demokratiċi issa fuq eh, trojka, xtaqt bisni xilkom l-attenzjoni fuq żewġ perspettivi li ħafna drabi dal-ħodu ma tajnjomx daqsek importanza. Il-pajizi li rraw il-riforma strutturali f'kondizjoni tajbin u ma dak il-pajizi fejn id-dialogu soċjali issa it-trojka meta t-intervjeni dejjem tinsa l-importanza ta' dialogu soċjali. Mux l-ewwel darba li darba li smajna dan il-Kunsil tal-Ewropa u l-ILO tkellmu fuq dawn. Iġifiri, naraw li xaħġa li tista' tirnexxi imma f'postijiet oħra tista' ma taħdimx sew. Int nitkellmu fuq il-benchmarkings eh, u learning by doing, il-peer reviews, ġifri dan kollu huma importanti. Punt ieħor Ma nistawx nevalwaw situazzjoni ta' pajjiż, eh, nejdu li din hija eh, riżultat ġabet riżultat tajbin wara intervjeni trojka, meta nitkellmu fuq zbilanċi anki fuq eh, nitkellmu fuq il-migrazzjoni. Dawk il-pajjiżi li mhumiex fit qegħdin taħt trojka, per eżempju l-Latvja, qed ngħidu dan il-pajjiż madun ma ċandu diffikultajiet imma nafu li iż żar ta' dan il-pajjiżi żgħażagħ telqu minn dawn il-pajjiż u bekk iġibu iktar joħolqu iktar problemi. Grazzi ħafna, Sinjura Beres. Issa, is-Sur Karjello mill-Parlament Taljan. Grazie Presidente. Grazie President. Portare l-attenzjoni su. Illum irridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq is-suġġett ta' diskussjoni f'din is-sessjoni ġifieri leġittimità demokratika tal-programmi ta' ġustament. Tajja wisq. Hawnhekk jiena nħoss illi flok noqogħdu nitkellmu dwar il-leġittimità demokratika irridu nitkellmu dwar qatt illeġittimu illi għadda b'mod demokratiku qed nitkellem dwar il-kompakt fiskali. Għaliex, għaliex il-kompakt fiskali fl-artikolu 3 tijaw daħħal biċ-ċar tisħiħ tal-parametri tal-budget. Daħħal u limita dawk illi diġa kienu inklużi u previsti fi trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk f'dan il-waqt aħna rdu nistaqsu u ngħidu li ċittadini tal-Unjoni Ewropea min jiddeċidi jekk mhux l-istati membri jekk kien possibbli illi wieħed iwarrab trattat illi jaqat u fuq jam sejsa l-Unjoni Ewropea minnaħa ta' ċertu pajjiżi jew inkella e, l-intervent ta' Trojka jekk dan ma kompromettix id-demokrazija tal-Unjoni tagħna. U jekk dan ma ħaloqx preċedent għaliex hawnhekk il-koll naqblu u jina nemmen li kulħadd qal li l-ħsarat illi saru minn dan il-kompakt fiskali fil-pajjiżi membri jidru biċ-ċar. Hemm qatt illi hija dejjem jikber hemm problemi ta' aċċess għal kreditu minnaħa tal-intraprizi u hemm fenomenu ta' reċessjoni kważi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni għalhekk jekk dawn huma l-effetti u jekk dan l-att huwa illeġittimu għaliex il-protokoll 12 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea imur kontra l-artikolu 3 tal-kompakt fiskali għalhekk Sinjuri, irridu nistaqsu li mi il-leġittimità demokratika ta' dan lat u fil-kas nadottaw il-klawzola illi l-istati kollha jistaw jużaw. Fkaristume, tollogu eħjab t-Europajko kienu. Grazzi, issa għal-Isur Risorisis, għal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li punt importanti huwa dak li qed jitlob il-Parlament Ewropew, iġifieri li kull aġġustament tal-budget għandu jkun adattat l-żbalji jridu jiġu korreġuti u dan kollu għandu jisir fi proċess ta' dialogu mal eh, soċjetà ċivili, mhux l-affarijiet jibqgħu biss fil-parlament kull tip ta' politika meta tiġi implementata trid tiġi mbagħad wara evalwata biex il-problemi jitranġaw. Wara li faqqet il-kriżi, wieħed irid jagħmel evalwazzjoni tal-konsekwenzi kollha li wieħed jara fis-setturi differenti fil-ekonomija, fuq ix-xogħol, il-produttività tal-pajjiż dawn l-affarijiet kollha jridu jiġu konsidrati U jekk wieħed jara li fi żmien l-eqel tal-kriżi saru xi żbalji, wieħed irid jara li ma jerġax jirrepetihom minkella verament inkunu qegħdin infallu. Illum id-dejn għadu oli il-qat huwa oli 28% fost iż-żaża, riċessjoni ta' 5% perċentwal ta' ħafna nies, ċerċentwaloli ta' nies, laqas biss għandhom eh, aċċess ta' sistema ta' saħħa m'għandhomx mhumiex koperti mill-sikurta soċjali. Eh, Ġifieri politika ma ħadmitx mill-punta di vista soċjali. Issa, il-metodu ta' trojka, il-metodu tal-komunità. Forsi wieħed jista' jgħid li fl-ewwel siċur tas-sena eh, fiż-żmien ta' kriżi kena problemi kbar, problemi strutturali fl-Unjoni Ewropea. Ċifiri għalek kena nirrikorru għal-mekanizmu ta' trojka, imma illum irridu morru lura għal-metodu tal-komunità. Mem xejn ieħor li se jista' jaħdem. Il-linji ta' politika ma ħadmux, fallow, u qed irid jammetti għal dan. Imma il-multiplikaturi tal-budget u anki ir-riperkussjonijiet edin il-bot mill-lanijiet. Emżon li issa niqfu bit-trojka, emżon noħol u istituzzjonijiet li kunu jistaw mux biss jilqaw il-problemi u jaġixxu imma u kol jipreveduhom Em l-istrateġiji tal-Ewropa, l-Ewropa tal-2020, l-innovazzjoni u r-riċerka, id-dialogu mal-imsieba soċjali, wara ħames u sitt snin ma nistawx inkomplu b'din il-politika. Issa, is-Sinjora Montagua mill-Parlament tal-Portugal. Mġnat xub dbat Grazie, President. Nishtiq ngħid kelmtejn dwar id-dibattitu li qed nagħmlu llum u l-iktar dwar il-Portugal. Intqal illi qabel il-kriżi kien hemm xi problemi strutturali fl-ekonomija tal-Portugal l-iktar minħabba il-pożizzjoni tagħha fil-periferija imma dej imkella dejn li huwa li kien kważi 60% tal-GDP u dejjem kien inqas minn dak tal-Ġermanja deficit illi kien dejjem viċini 3% daqqa iktar daq inqas. Kella livelli għolja ta' qatt u l-kriżi finanzjarja bidlet din is-sitwazzjoni fil-Portugal. il-qat zdiet kien 12% fl-2011, id-dejn żdiet ukoll mbagħad kien hemm proċess ta' spekulazzjoni finanzjarja. It-tweġiba li tat l-Unjoni Ewropea għal din il-problema kienet li toħloq skema bitlet naħat, bitlet istituzzjonijiet u ħadd minn l-ebda istituzzjoni ma ġiet eletta b'mod demokratiku, kien hemm miżuri ta' awsterità illi ttieħdu l-Bank Ċentrali Ewropew illi ma kellix il-kapaċità li sabiex tixtri id-dejn pubbliku kella il-kapacità u leġitimità sabiex timponi programmi u miżuri ta' austerità. Għanna problema, problema ta' leġittimità demokratika hemm programmi ta' ġustament pal dawk fil-Portugal fejn l-istess miżuri tagħhom morru kontra l-Kostituzzjoni tal-pajjiż tagħna. It-tieni problema, problema teknika. Il-programm illi ġie mfassal għal Portugal mill-IMF u Trojka kien imsejjes fuq ipotezi ekonomika illi ma kienux jeżistu. Ma kienx teżisti, l-affarijiet inbidlu kull tliet xhur u dejjem saru affarijiet ħżiena. Din hija tieni problema dawn il-programmi huma strutturati b'mod ħażin. It-tielet problema hija dik tal-eżitu, tar-riżultati. Id-deficit fil-Portugal illum huwa ftit inqas minn dak tal-2010 u l-2011. Id-dejn pubbliku huwa qoli aktar minn qatt qabel u żdied ħafna f'dawn l-aħħar tliet snin tlifna 10 snin ta' tkabbir fil-GDP, disugwaljanzi soċjali żdiedu, hemm aktar persuni bla ħabba, hemm il-numru ta' miljonarji li żdiedu fil-Portugal. Anna l-akbar mewġa ta' ta' migrazzjoni mis-snin 60. Il-Portugal għandu inqas popolazzjoni dis-sena meta mqabbel ma' xifti ta' snin ilu. Għandna nofs miljun ta' persuni qiegħda f'pajjiż fejn il-popolazzjoni attiva hija dik ta' 50 miljun persuna. Għalhekk għandna livell minimu rekord Jiena smajt hawnhekk jingħad il il-programm ta' Trojka kien ta' suċċess. Imma m'hemmx suċċess għall-ebda persuna li issa llum il-ġurnata hija aktar fqira minn tliet snin ilu. L-Unjoni Ewropea tibda tifhem dan id-deficit. Eliza Ferreira, fisem il-Parlament Ewropew, ek joġbok. Grazzi tassew, President. Jiena nemmen illi din id-diskussjoni hija ta' siwi kbir, jiena nixtieq nibda billi ngħid illi huwa importanti illi aħna nifmu u naqblu illi li konna munita komuni, li nibnu munita komuti għanna bżon xaħġa aktar minn patta stabilita u tkabbir. Mem lebda mekkanizmu moħbi illi jipromovi il-konverġenza, dan jipromovi il-diverġenza fl-ekonomiji. Dan għanna nindirizzawh fl-axħar ta' din il-krizi. Din il-krizi ġrat u ma kenniex il-mekkanizmi xirqa sabiex insibu tarfa. U importanti li dan il-periodu nispiċċaw bil-mekkanizmi xirqa sabiex insolvu l-krizi, mekkanizmi li huma fih dan il-munita unika. U dan huwa l-ġist tal-messaġġ li jiena xtaqt naddilkom illum irridu naturalment unjoni bankarja li taħdem sew mhux kwalunkwe unjoni bankarja, imma naturalment irridu nindirizzaw it-tip ta' budget illi aħna għandna sabiex indaħlu miżuri antiċikliċi meta tfeċ kriżi oħra li jassemmiex biżejjed għaliex hija xi ħaġa intergovernattiva irridu nevalwaw mill-ġdid jekk il-Bank Ċentrali Ewropew għandux l-aħjar kompetenzi sabiex indirizza l-kriżi, jekk aħniex eh, nistawx, jekk jistax ikonna xi ħaġa li l-mandat tagħha huwa biss ta' kontroll ta' inflazzjoni meta jkollna deflazzjoni meta l-Fed għandu inflazzjoni. U impjiegi irridu nindirizzaw l-eżitu ta' riċerka li bdiet il-Kummissjoni taħt pressjoni mill-Parlament dwar elementi oħra sabiex jiġu stabiliti id-djum tal-gvernijiet jekk hemm xi mekkaniżmi li aħna nistgħu noħolquh ta' natura sostantiva u jekk għandniex noħolqu xi tip ta' drittijiet bażiċi xi garanziji bażiċi meta pajjiżi ta' aġġustament jiġu imġela li jagħmlu aġġustamenti illi jitfaw fuq spallejn il-poplu piżijiet illi huma m'għandhomx jerfaw f'demokrazija fl-Ewropa pal pereżempju in-nuqqas ta' sistema tas saħħa nuqqas ta' sistema ta' edukazzjoni. U problema enormi ta' faqar. Għal daqstant, f'termini ġenerali, irridu nindirizzaw il-problemi tekniċi ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Aħna indirizzajna l-kawżi soċjali, id-dejn dejjem jikber, għandna reċessjoni, morna lura 25% ta' tkabbir, 8% ta' tkabbir. Hemm element ieħor. Il-privatizzazzjoni illi saret u ġiet imġela f'dawk il-pajjiżi taħt ċirkostanzi ta' sew mwera. privatizzazzjoni ta' setturi bażiċi bħal dawl, telekomunikazzjoni, il-banek L-assigurazzjoni. Il-posta. Dan ser ikollu effetti dejjema fuq l-investimenti strateġiċi. Din l-riflessjoni hija meħtieġa imma neħtieġu xi eżiti, xi riżultati. Nitlob skuża li biss il-ħin allokat għalija. Grazzi tassew. Attokkurati kwa kienu ule. Signora Derkop, Al parlament tal-Kroazja. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for this conference. And now I'll speak on... Grazie tali li organizzajtu din il-konferenza. Ħana qleb bil-Kroat. Grazie ħafna. Dan id-debattitu juri li sabiex verament nilħu l-progress u jkuna stabilità makroekonomika, irridu nerfaw ċertu responsabiltajiet kollha kemm aħna hemm bżonn ikun hemm effiċjenza aħjar ta' dawn il-miżuri, implementazzjoni aħjar. Dan kollu juru kemm huwa importanti li jkollna komunikazzjoni tajba mal-parlamenti nazzjonali. Il-miżuri ta' ġustament ekonomiku li jitħlu fis-seħ, li jizguraw ix-xogħol u tkabbir ma jistgħux jirnexxu jekk ma jkollikx ekonomija ta' veru. Għet nitkellmu fuq li jemju il-konsolidazzjoni, dawn l isfidi l leġittimità demokratika, diskutejna dan kollox imma ma semmejniex l-kustjoni tal-effiċjenza u manna lebda risposta dwar il-modi li nistaw nizguraw e, biex ikonna l-effiċjenza u bekk nistaw nibnu l-ġejjieni aħjar. Sabiex iċ-ċittadini tagħna jkunu sodisfatti, irridu natu kas is-settur veru jina naħseb eh, l-insejna il-PPP per eżempju fej għanna rabta ma' settur ta' veru. jom dawn l-affarijiet għax il-settur ta' veru u għal-uniku wieħed li jista' jgħinna nelbu il-kriżi u nizguraw li kunem it-kabir tal-GDP. Naħseb li dejjem għodun ħampu fuq il-Banking Union, fuq l-Unjoni Bankarja u l-Mizuri, il-Banek u settur dak li seħlu ta' veru ma jistax il-ħaq ma l-sfidi jekk ma nejnuħx. Hemm bżonn naraw jekk għandniex numru ta' miżuri biżejjed li jiskuraw l-iżvilupp veru tas-settur veru anki bil-kooperazzjoni tal iib u l-Banek Nazzjonali sabiex dawn ukoll Sinjura Baldacchino. President, u fil-fat nixtieq nagħmel ukoll referenza għall Independent Annual Growth Survey tal-2013-2014 fejn intqal li l-miżuri ta' austerità fallew u li dan il-falliment kien ta' detriment. Fil-fatt aħna għalfejn qegħdin hawnhekk, qegħdin hawnhekk għaliex wara kollox aħna propju nirrappreżentaw liċ-ċittadini tagħna. U l-miżuri ta' austerità qegħdin iħallu ħafna vittmi fejn ħafna persuni spiċċaw mingħajr xogħol, ħafna oħrajn qed isibu biss xogħol prekarju, fejn l-ewwel ma jiġu mittiefs huma id-drittijiet tal-ħaddiema u allura sur President fis-soċjetà Ewropea tas-seklu 21 qegħdin nerġgħu naraw il-pjaga tal-faqar u anke l-isfruttament eh, jerġgħu li rasu l fuq. Marbuta ma' dan hemm ukoll il-pjaga tal-intolleranza u anke tal-estremiżmu il il-kontinent tagħna ħaseb illi difend darba l dejjem wara l-aħħar gwerra dinija Fl-opinjoni tiegħi jridu noqogħdu attenti għaliex dawn il-miżuri ta' awsterità qegħdin ikissru popli sħaħ. Illum qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn numru dejjem ikber ta' ċittadini qegħdin jaqtaw qalbhom. Il-brain drain illi qegħdin nesperjenzaw hija bla preċedent fejn il-ġenerazzjonijiet il-ġodda m'għadhomx iħarsu lejn l-Ewropa bħala is-soluzzjoni u qegħdin ifittxu futur aħjar għalihom u l-familji tagħhom lilin mill-Ewropa Xtaqt nagħmel referenza wkoll għal wieħed mill-akbar ekonomisti tas-seklu 20 Keynes fejn kien qal li sabiex nelbu l-problemi tal-qat estrem li kien qed jiddomina fis-snin tal-Great Depression kien meħtieġ li mhux talli għanna ma nofqux u nieħdu miżuri ta' austerità iżda talli għandu jkun hemm żieda ta' infiq min-naħa tal-gvern sabiex ikollna tkabbir ekonomiku. Il-miżuri ta' austerità waslu sabiex eh, ħaddiema kellhom jaċċettaw kundizzjoni ta' xogħol anqas u xogħol prekarju sabiex isostnu lilhom infushom u l-familji tagħhom. Dan żgur illi ma jwassalx għal skabir ekonomiku. X'iridu nagħmlu? Fl-opinjoni tiegħi rridu naraw kif nagħmlu biex nelbu il-burokrazija żejda u r-red tape illi ġib magħha X'iridu nagħmlu wkoll? Irridu naraw li wasal iż-żmien li nagħtu nifġdid lill popli tagħna billi naraw li l-ekonomija Ewropea li tinsab għaddejja minn problemi kbar terġa' tibda tkun fuq saqajja anke permezz ta' programmi imnedija mill-gvernijiet flimkien mal-privat. Din tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet li verament tagħti għejxin aħjar li ċittadini illi aħna nirrappreżentaw. Grazzi ħafna. Thank you very much. Colleagues, I believe that this has been an... Grazzi kollegi nemmen illi dan kien dibattitu illi tal-frottija u dibattitu interessanti anke jekk hemm differenzi fil-femiet, fil-pożizzjonijiet ta' dak li jkun u bil-fors li jekku għaliex għanna esperjenza monija ħafna fuq kwistjonijiet proċedurali, mhux biss ekonomiċi, dwar il-metodoloġija intergovernattiva vizafi dak tal-komunità u kif aħna nagħtu tifsira tal-leġittimità demokratika. Madonna kollina nemmen li għandna konsensus mifrux dwar żewġ punti. L-ewwel net id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li jfassal dan ir-rapport ta' inkjesta Din hija l-aħjar deċiżjoni, deċiżjoni tassew viabli għaliex fl-aħħar waslet għanqlet diskussjoni pubblika, dibattitu dwar proċedura u rwol u l-operazzjonijiet tal-Trojka illi ħafna ċittadini jarawhom bħala proċedura ta' deċiżjonijiet illi jittieħdu wara l-kwinti. Dan jikkomprometti il-ħtieġa ta' appartenenza illi saħqu dwara il-biraħ u llum ħafna kollegi. It-tieni konklużjoni, il-kwalità tad-dibattitu illi aħna jista' jkollna fost il-membri tal-Parlament Nazzjonali, Parlament Nazzjonali, Parlament Ewropew, fil-qafas ta' semestru Ewropew. Jina nemmen illi din il-konklużjoni aħna għanna niddefenduha iż-żewġ naħat, il-membri tal-Parlament Ewropew u l-membri tal parlament Nazzjonali għandha tiġi diffiża u estiża. Jina xtieq nrotħalli l-kellima kollha L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil ko-president u viċi-president tal-Parlament eh, Grek, Surjani Strahakis, Nixtieq ukoll nrotħaj l-kellima Norbert Lammer, President tal-Bundestag, Dominic, Dominik Hanningen, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej tal-Parlament Irlandiż, u żewġ korrapporters tagħna Otmar Karas u Liam Wangok. Kif ukoll lilkom ilkoll għall-interventi tagħkom qed jafas il-ħin u għalhekk ngħaddu għas sessjoni plenarja illi jmiss dwar il-promozzjoni ta' tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. Jiena nixtieq nitlob l-Sur Demagopoulos li huwa il-President tal-Kumitat Ekon tal-Parlament Grek sabiex jissieħeb miegħu hawnhekk fuq il-podium ħalli flimkien immexxu din is-sessjoni.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 Okay. So we pass to uh, a next plenary session. Naddu issa l-sessjoni plenarja li jmiss il-promozzjoni ta' tkabbiru l-impigi fl-Ewropa biex niffinanzjaw l-ekonomija reali. Huwa pjaċir kbir għalija li nilqa ex kollega tagħna u ħabib tagħna, s sur Edward Xikluna, li issa huwa il-President tal-Bord tal-Governaturi tal-Bank Ewropew għall-Investiment l-IB. Nitolbu jieħu l-mikrofonu biex jwassalilna id-diskors tiegħu. Edward. Grazzi, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew imma anke mill-Parlamenti Nazzjonali. Kif smajna, il-fiduċa bil-mod il-mod qed terġa' lura li l-Ewropa issa ħallit wara spallea wara id-dejn il-kriżi tad-dejn sovran Iżda neħtieġu niftakru li l-Ewropa għada lura minn irkupru sħiħ. Dan kien ovvju diġa mid-dibattitu li kellna bejnietna u għadna naffaċċaw xi sfidzi fundamentali pjuttost. Waħda minn dawn hija l-kriżi dejjema u persistenti fin-nuqqas ta' attività investiment ta' investiment qed naraw. Il-kriżi finanzjarja globali waslet għal kollass ta' l-investiment fiħdan l-Europa. L-aħħar ċifri juru li l-investiment totali madwar l-Unjoni Ewropea huwa inqas minn 20% tal-leqel tiegħu li kien hemm fl-2008 u dan minħabba l-investiment privat dajjef. Fl-iktar pajjiżi li ntlaqtu fil-laħam il-ħaj fil-kriżi fl-Ewropa l-investiment waqa' fil-Mija u memx laqqas bis-sinjal konvinċenti li dawn l-affarijiet ħajnbidlu. Din il-kriżi tal-investiment dejjemi qed toħnoq il-tkabbir fl-Ewropa f'termini tal-GDP kif ukoll l-impjiegi, barra minn hekk ifisser inqas riżultati għas snin li ġejjin. Skont stima partikolari, l-Ewropa minnuqqas tal-investiment tagħha mill-2008 u l-2012 ser tiswa l-kontinent 540 biljun euro fin-nuqqas ta' introjtu fl-2020. Di ċifra qed tikber u ser tkompli tikber jekk l-investiment ma jirġax jikber. Ta' tħassib ukoll hemm qatt li persistenti f'ħafna stati membri tan-nofsinhar li twassal magħha sogru li dan isir strutturali u bekk flimkien ma' demografija mhux favorevoli qed kompli toħno il-potenzjal ta' dawn il-pajjiżi. Il-Bank Ewropew l-Investiment qed jaħdem biħġaru biex jifhem aħjar din il-kriżi ta' investiment biex bekk jirfina aktar it-tweġiba tiegħu. Niftakar meta jiena kont membru parlamentari Ewropew fil-Parlament Ewropew jiena l-kollegi tiegħi fil-Kumitat Ekon verament ħdimna b'mod ħawtil biex nkomplu nsusu fuq li ib biex jindirizzaw din il-kwistjoni. Fil-qalba tal-kriżi ta' investiment fl-Ewropa llum hemm ċertu sbilanċi strutturali. Palma nafu l-koll xi pajjiżi raw li kien hemm espansjoni mhux sostenibbli ta' qabel il-kriżi kemm fis-self kif ukoll fis-sorsi barranin u domestiċi u dan wassal għal konsum eċċessiv u investiment eċċessiv fis-setturi bħal pereżempju il-proprjetà. Parzjalment qed nesperjenzaw l-effetti ta' wara minn dan l-investiment eċċessiv. Ritorn għal triq ta' tkabbir sostenibli teħtieġ li jkun hemm riformi strutturali u investimenti li waslu biex ikun hemm riżorsi lejn is-setturi l-aktar produttivi. Għalhekk huwa vantaġġ kbir tal-Unjoni Ewropea li jkollha strument bħal Bank Ewropew għall-Investiment li jista' jimmira l-interventi tiegħu biex imur lil mill-interventi trasversali biex itaffi il-finanzjamenti u iwassal għal iktar investiment. Minflok blajnuna tal-EIB nistgħu nneħħu l-ostakli għall-allokazzjoni mill-ġdid ta' riżorsi mhux biss għall-iktar pajjiżi li ntlaqtu l-iktar mod qalil fil-kriżi imma madwar l-Ewropa kollha. Għala dawn l-interventi huma tant importanti għandhom jiġu mirati. Per eżempju, xi ħaġa li tallimna hija li s-settur privat kollu kemmu mhux maħnu minn nuqqas ta' finanzi. Bħala medja, il-korporazzjonijiet mhux finanzjari fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx pis eċċessiv minħabba id-dejn. Fil-fatt, anzi zidu it-faddil tagħhom u saru selli fanetti, partikolarment għal gvernijiet. Iffaċċati bil-inċertezza dwar l-ekonomija dinjija u l-perspettiva għad-żona euro, il-managers eh, donnom bdow jadottaw attitudni ta' nistennu u naraw jipposponu l-investiment ewlieni sakemm ma jkunx hemm soluzzjoni għal din l-inċertezza. F'dan l-isfond huwa ċar li l-impenji kredibbli għall-integrità ta' żona euro u l-progress fuq il-proposti korrenti għall-Unjoni Bankarja jistgħu jkunu mistennija li jimxu l-qoddim biex nwaslu għal tnaqqis tal-inċertezzi intaffu il-diffikultajiet finanzjari fejn dawn jeżistu u nħeġġu l-investiment. Iżda dawn il-bidliet jirrikjedu il-ħin. Palissa hemm ħtieġa biex ikun hemm intervent pubbliku immirat sew fejn hemm evidenza ta' diffikultajiet ta' finanzjament partikolari. U hawnhekk il-Bank Ewropew għall-Investiment bħala l-Bank tal-Unjoni Ewropea qed jaqdi rwol kruċali matul din il-kriżi wieħed mill-qodot li għandu settur privat li kien u għadu qed ikun effettwat b'mod kbir mill-diffikultajiet finanzjari sinifikanti tal-kriżi hija s-segment tal-SMEs l-imprizi żaru ta' daqs medju, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li ntlaqtu l-aktar mill-kriżi. Bil-frammentazzjoni li waslet minħabba l-kriżi tas-swieq finanzjari Ewropej, is-self transkonfinali fiħdan l-Ewropa ġie mnaqqas. Dan wassal biex il-pajjiżi jkunu aktar dipendenti fuq it-tfaddil domestiku u wassal biex jiterġa' il differenzi nazzjonali sinifikanti fl-ispejjeż ta' self anke fiħdan iż-żona euro. Dawn il-bidliet laqtu l-aktar l-SMEs għaliex huma l-aktar dipendenti fuq is-self bankarju. Dan wassal biex mill-bidu tal-kriżi biex ikunu jagħmlu tajjeb għad distak finanzjarju li hemm għall smes dan kien priorita' ewlenija għall IB għaliex dawn l-SMEs jaqdu rwol kruċali fil-kabbir tal-impigi fil-ħolqin tal-impigi u fil-impigi sostenibli kif ukoll biex jindokraw l-innovazzjoni. L-IB e ħadem biex jagħmel tajjeb għad diffikultajiet finanzjari b'modijiet differenti Is-self immirat huwa permezz tal-intermedjari finanzjari huwa mezz biex iwassal il-vantaġġi ta' finanzjament tal-EIB bħala istituzzjoni klassifikata ba' tripla lill-SMEs. Ġala darba feġġed din il-kriżi s-self għall-SMEs Ewropej żdied biktar minn 50% minn 12 biljun euro għal 18.5 biljun euro fl-2013 L-istess ħin, il sussidjarju tal-EIB il-Fond ta' Investiment Ewropew iffirma garanziji wkoll għal 2 biljun euro oħra. Jider li EIF kien għamel pilot tests għal l-istrument ta' garanzija Jeremy fuq su Zair ta' pajiz zaħir, pajizi Malta, b'rezultati eccellenti. L-allokazzjoni għal kreditu bankarju ġi approvat għaxar xur bil-qoddim. Il- Skema kienet attejn madwar 500 SMEs bit-termini kollaterali mnaqsa u rati tal-imax mnaqsa li għal Malta huwa verament importanti. Tant li l-gvern Malti permess tal-IAF ħareġ it-tieni espressjoni ta' interess għall estensjoni ta' garanzija ta' Jeremy fawissu ta' sena li għaddiet biex jgħin mit SMI e oħra fi xhur li ġejjin. Madana kollu, bit-talba għal kreditu li huwa mistenni li jiżdied aktar veloċità mħaffa bl-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji Ewropej u biktar regolamentazzjoni għalila il-forniment tal kreditu kull ma jmur ħajsir diffikultà kritika aktar għall smis u l investimenti tagħhom fil ġejni qarib. Iżda li niżguraw il-finanzjament bankarju biżejjed huwa biss fera waħda tal-istrateġija poċ għall-SMEs minnaħa tal-EIB. Il-banek inqas kapaċi li jaqdur wol tagħhom u m'għandhomx biżejjed likwidità għas-swieq biex iwasslu rendimenti briskju aċċettabbli, l-arfin speċifiku tal-EIB jippermetti li jappoġġaw l-iżvilupp ta' instrumenti li jwaslu biex il-finanzjament tas-suq kapitali ikunu aktar disponibbli faċilment. Eżempi huma il-project bonds u it-totalizzazzjoni. Inizjattivi għat tisħiħ tal kem tista' tqiegħed fuq is-suq ir-riski tal-SMEs jistgħu jkunu attrajenti għal sorsi internazzjonali ġodda kif ukoll Ewropej ġodda ta' finanzi. Hemm verata li hija ħasra li għadda teżisti u dan rajnih iħda l-għoddu l-għad ħajibqa wieħed minn dawk il-problemi il-kbar soċjali, speċjalment f'dawk l-istati membri li għaddew mir-reċessjoni qalila. Anke ġala darba l-attività ekonomika tibda terpilja mill-ġdid ħanibqaw naraw xorta riġiditajiet minkejja ir-riformi fis-suq tax-xogħol. Fil-pajjiżi fejn investimenti tal-infrastruttura naqsu iktar mix-xejra fuq medda twila ta' żmien li IB jkompli jgħin biex itaffu dan it-tnaqqis l-investiment u jwassal għall-impjiegi relatati. Fl-istess ħin, l-sfidi strutturali jeħtieġu taħriġ minn ġdid, speċjalment f'dawk l-istati membri li esperjenzaw il- il-booms fil-kostruzzjoni. li ib jista' jappoġġa suq programmi tas suq tax xogħol attivi biex indirizzaw din l-isfida u nieda wkoll il-ħiliet u l-impigi investiment għal programm ta' Zaza mira annwali ta' 6 biljun euro li twassal investiment speċifiku għal promozzjoni tal-edukazzjoni taħriġ u job placements għal Zaza l izvilupp għall-infrastruttura strateġika tebqa' priorità ewlenija l-Unjoni Ewropea, tinkludi wkoll l-azzjoni għall-klima u anke networks transewropej tittappoġġa u taġġel ir-rata tal-investiment fl-infrastruttura din hija vitali kemm għal triq lejn irkupru kif ukoll għal prosperità fuq medda twila ta' żmien għall europa permezz ta' integrazzjoni aktar qalila. L-IB espanda l-investiment tiegħu fl-infrastruttura biktar minn 7 biljun euro u nofs bejn l-2012 u l-2013. Hawnhekk ukoll hemm ambitu għal iktar żvilupp tal-risorsi alternattivi ta' finanzi il-project bonds u il-konsenza tal-EIB per eżempju fuq strutturi aħjar PPP jistaw jgħinu biex ikun hemm livelli ta' investiment ta' infrastruttura u tindirizza wkoll ħtieġa l deliveraging fi ħafna stati membri. Prodotti effettivi tal-karta tal-bilanċ pal per eżempju l-garanziji self-subordinat u l-ekwita jistaw ikun appoġġati wkoll mill-SFF, il-faċilità ta' finanzjament strutturat tal-EIB li jista' joffri iktar teħid ta' sogri. Ir-rwol tal-EIB ħajkompli promuovi l-konverġenza b'leveraging tal-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u jaġixxi bħala katalista għall-investiment finanzjarju privat billi joffri rati attrajenti għall-Istati membri li bħalissa qed jaffaċċaw spejjeż għoljin ta' finanzjament, jiffaċilita investiment għal deliveraging sovran u billi qarreb l-investiment speċjalment fl-innovazzjoni u l-infrastruttura għall-assi li jistgħu jiġu mparta. Bħal f'kull kriżi din il-kriżi waslet għal proċess ta' bidla strutturali sostanzjali f'ħafna industriji ta' importanza l-Unjoni Ewropea. Dan ħafna drabi jiġi assoċjat ma' dbatija soċjali imma xorta waħda għandu l-potenzjal bħala opportunità ta' qabża kbira l qoddim għal produttività permezz l-innovazzjoni jista' jkollu impatt pożittiv għal prosperità fuq medda twila ta' żmien għall-Ewropa. L-aċċess għal finanzi hija diffikultà ewlenija l-innovazzjoni għal iktar teknoloġiji aħjar u iktar proċessi aħjar li jfeġġu mill-kriżi. Konsekwenza ta' dan li IB kien zid is-self tiegħu fil-qasam tal-ekonomija tal-arfin Ewropea bi kważi 70% minn 9.3 biljun euro għal 15.6 biljun euro is-sena li għaddiet. Jaqdi rwol importanti fil-finanzjament tal-kumpaniji ta' suċċess tal-Ewropa, l-industriji ta' għada u tħaddan ukoll il-bidla ekonomika pożittiva. Biex nagħlaq, ti permettu li l-IB qed jagħmel il-parti tiegħu wara zida tal-kapital ta' kontribut siwi għat twieġiba Ewropea għal kriżi b'triq ta' tisħiħ ta' tkabbir u anke biex ikun hemm kontraċikliċità Fl-2003 li IB żiet is-self tiegħu fl-Unjoni Ewropea b'40% nieda wkoll serje ta' prodotti ġodda u inizjattivi. Ħajżhom l-istess miri ambizzjużi għal din is-sena s sena d-dieħla u jiena ċert li fuq rifermi fuq livell nazzjonali u Ewropej u b'strateġiji ta' investimentu u tkabbir immirati tajjeb nistgħu nibnu Ewropa b'saħħitha u iktar b'saħħitha biex toħroġ tajjeb minn din il-kriżi. Grazzi tal-paċenzja, Signora President. Yes. Thank you very much, um, Edward. Now uh, we will uh, open up. Grazzi ħafna, Edward. Nistaw issa niftħu id-dibattitu. Nixtieq infakkarkom li tistaw wkoll tagħmlu l-mistoqsijiet lil-sur Xikluna. Imlow il-formola, l-speaking card, ibatu ili. U bekk inkunu nistaw inkomplu. Ħanisimgħu issa is-Sur Dematopoulos li huwa il-President tal-Kumitat Ekonomiku tal-Parlament tal-Greċja. u se jikkoordina l-andament ta' diskussjoni. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Podimata. Ħanisimaw l-ewwel is-sur Pablo Zabablu. President, jiena naqbel mhux ftit ma dak li għadna kemm smajna minnant il-ħabib tiegħi sur xikluna. Naħseb li qed naraw veru xi sinjali pożittivi li jġeluna nkunu ftit iktar pożittivi eh, fuq inkonta situazzjoni ekonomika, imma irridu wkoll niffukaw fuq it kabir fuq ix-xogħol dan huwa il-kuntest li se jikunaw l-elezzjonijiet tagħna u l-ċittadini qegħdin jistennew xi riformi. Dawn il-pajjiżi li għaddejjin mir-riformi ridu jkomplu bihom. U dawk il-pajjiżi li qed ikomplu fit-triq u f'dan il-proċess se jkollhom impetu ikbar pero xogħol kbir għadu qudiemna. Iġifiri, rridu verament naraw kif se ngħinu lill Sabiġ Sabiex dawn ikunu f'sitwazzjoni ħafna ħjar u f'dan fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea dan irridu nejnuhom skont fej edin fejn jinsabu mhux skont is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom, mhux faċli li nikkonsolidaw u li nħaffu il-pass il-kupru tal-ekonomija naraw li kunem ġifiri posit ta' xol ġodda fejem liktar bżon. Fi Spanja morna l-ura bi 11% f'dan il-settur tal-intraprizi zzar. Ġifiri, jekk aħna rridu nsolvu dawn il-problemi, l-Unjoni Bankarja setejna, setejna bis-swieq finanzjari u l-aċċess għal kreditu għal dawn l-SMIs. Imma dan fuq medda medja e, u medda twila ta' żmien imma fi medda qasira ta' żmien hemm bżonn li nkomplu nejnu. E, ġifiri bil-Bank Ewropew tal-Investiment irti ikun ftit iktar ambizzjuż u biex ikunem iktar self lil dawn l-intrapriżi żgħar u nispera li l-Kunsil ukoll jippromovi u inidi miżuri lejn dan li sibi ukoll irid jagħmel il-parti tiegħu. Dan il-bank ammetta li l-politika monetarja mhux qed tasal kif suppost. Ovvjament din hija responsabilità tal icb li eh, biex jara li dan iseħħ għalhekk kien qed ninsisti għal fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jagħmel iktar eh, xogħol fuq dan il-punt aħna lkoll nafu eżis kollegi li jekk l smes aħna ma rnexinniex nippumpjaw l-om il-flus, ma nkunux nistaw, l-ekonomija ma tkunx tista' tqum fuq saqajja. Għalhekk irridu verament naġixxu naġixxu ta' malaj. Grazzi. Eh, Grazzi. Issur Pierre Alamie mill-Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Grazzi, President. Fil-bidu ta' din is-sena, iż-żona tal-Euro qed toħroġ minn eh, reċessjoni, reċessjoni tal-Ewropa li rajna l-oriġini tagħha għax aħna il mekkanizmu ta' solidar finanzjarja damma daħal fis-seħ u il-problema kronika tal-Unjoni biex issib soluzzjoni makroekonomika ġifieri id-deficit kif se eh, tagħmel bilanċ bejn id-deficit u tkabbir. Aħna aħna nafu li meta il-multiplikaturi tal-budget huma ħafna iktar importanti dan ikun dejjem hekk fi-żmien ta' riċessjoni, għalhekk l-effett negattiv ikun qawwi u reazzjoni ta' deficit qatt ma jkun kif nixtiequ għalhekk irridu nara x'numa l-konsekwenzi ta' dan kollha ħafna ehm, stati jridu jersqu lej konsolidazzjoni tal-budget u l-Unjoni Ewropea trid tagħmel tajjeb għal dan l-effett negattiv b'mod volontarju ta' investiment u għalhekk jiena qed impoġġi din il-mistoqsija fejn qegħdin fl-istrateġija tal-Ewropa l-2020 u anki l-patt ta' tkabbir u tax-xogħol. Fiex aħna bihom. Hemm bżonn naraw fuq dan il-tnaqqis tad defiċit strutturali tal-Ewropa noqogħdu wkoll attenti għall-effett ta' zvalutar eh, li jġib il-problemi meta l-aġustament ovvjament eh, ikollu reperkussjonijiet fuq il-pajjiżi li jkunu f'deficit kif diġa diskutejna l-bieraħ. Wara t-tieni din dinjija rajn ovvjament il-tkabbir sar ukoll b'dan il pat u l-ftejim tal-Ewropa. Issa l-sfidi huma t-tranzizzjoni tal-enerġija, t tibdil tal-klima u dawn l-sfidi għandhom ikunu il-mutur lejn tkabbir ġdid, tkabbir sostenibbli fl-Ewropa. Il-bieraħ il-rappresentant tal-OECD għalinna li l-politika strutturali hija net importanti hija eh, u din taħdem aħjar meta jkun hemm klima ta' tkabbir għalhekk hemm bżonn li nieħdu ħsieb it-tkabbir il-makroekonomija u anki l xogħol Grazzi ħafna. Eh, Rogatski apoti. Grazzi. Is-sur Adam Ragrazzi mill-Parlament tal-Polonja. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Grazzi tasse, President, Signori. Diġa mill bidu net, mill-bidu ta' din il-laqda l-għodu aħna tkellimna dwar il-kriżi, l-effetti u l-konsegwenzi tal-kriżi. Iżda, ma rridux ninsew illi aħna rridu nsemmu aspetti oħra wkoll. Esperjenzi minn pajjiżi oħra bħal Brażil, l-Indja u ċ-Ċina illi matul perjodu ta' majnar ta' majnar fit kabbir ekonomiku tagħna huma jkomplu jiżviluppaw. Forsi irdu naraw xem wara dan kollu. Irridu nqisu l-fatt li aħna għandna istituzzjonijiet, għandna programmi, għandna dawn il-miżuri fl-Unjoni Ewropea għanna l-qat, l-esklużjoni soċjali, il-faqar. il faqar għalhekk forsi immisna naraw kif qed nużaw dawn ir-riżorsi, riżorsi illi jingħataw il-Bank Ewropew ta' Investiment. Hemm xi ħadd illi qed jara kif qed jintefqu il-flejjes u bliema effettività il-flejjes mill-bwiet tagħna kif nu possibbli illi minnaħa aħna qegħdin nonfqu ħafna flus Umbad dawk is-setturi fejn aħna nistgħu nsibu impjiegi qegħdin naraw illi hemm tassew ftit setturi fejn nistgħu nsibuhom dawn l-impjiegi. X'ingħidu dwar l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri illi ħerġin minn kriżi? Din mhix biss kwestjoni tal-saħħa ta' ċertu elementi imma irridu naraw is-saħħa ta' dawk l-elementi fejn aħna nistgħu ninvestu fejn kollox se jkun effettiv. Irridu nqisu wkoll kif nistgħu niżguraw illi flejes li qed jintefqu jkunu aktar effettivi. Forsi għandna narblu xi ftit eh, il-ħsieb illi il-mod sabiex aħna noħorġu mill-kriżi u naqbdu r-rotta ta' tkabbir ekonomiku huwa li naqsu l-burokrazija u jkonna regolamentazzjoni aħjar dawn huma affarijiet illi għandu jaħseb dwarhom il-Parlament Ewropew. Ifħarxumi poli, tollogu eħi uġi. Grazie ħafna. Issa jmiss Is-sur Josef Ekis mill-Parlament tal-Ungerija. Köszönöm elnök úr a szót, csatlakoznék a lengyel Grazzi, jina nishtiq nissiħeb mal-kollega mill-Polonja, l-Ungerija u koll għanda ir-rotta tagħha f'dan il-kuntest u forsi irdu niffukaw fuq il-kooperazzjoni u l-esperjenza mill-erba pajjiżi tal-Visegrad erba kenna rotta aktar dinamika sabiex noħorġu mill-kriżi. Dawn il-pajjiżi għaddew minn bidla strutturali b'saħħitha sa mill-2013 aħna qegħdin natu ħafna aktar appoġġ lill smi tagħna aktar minn qatt qabel u anke l mikrointraprizi. Nixtieq nisħaq dwar l-importanza ta' jekk aħna aħniex kapaċi ngħinu lil xulxin sabiex noħorġu mill-kriżi għaliex fil-kriżi attwali tal-Unjoni Ewropea kompetizzjoni mill-Brażil, mill russja miċ-Ċina u minn serje sħiħa ta' pajjiżi oħra. U jekk aħna ma nagħtux titwila u naraw x'talimiet nistgħu nisiltu mela allura iva serna lura. Lil kollega minn Malta. Aħna nistaw nqisu l-prestazzjoni ta' xulxin, nistaw naraw l-prestazzjoni ta' xulxin ħalli nitalmu minn xulxin, nistaw nżommu xejrit Ewropej tagħna fl-Ewropa, nistaw niżguraw il parlamenti Nazzjonali bid-deċiżjonijiet tagħhom jippromuovu il-kumpaniji domestiċi tagħhom l-ewwel qabel kollox u jippruvaw jifformulaw il-bidliet strutturali illi ser jgħinuna naslu għal riżultati Nixtieq nisħaq ukoll l ungerija ila tippompja ħafna flus sabiex tappoġġa l-SMEs u fl pjana finanzjarju li jmiss tal-Unjoni Ewropea aħna ser inkunu nistgħu niffukaw l-ewwel qabel kollox fuq l-intrabriżi żgħar u ta' daqs medju. Hemm ħabta rajna l-Ungerija se titnaqqas l-inflazzjoni f'dawn l-aħħar 50 sena għall-inqas livell li qatt kellha stajna ntejbu il-qat mill nizzinnieh minn 11 u aktar fil-mija għal 9.2 fil-mija. Ma ngħidx li dan huwa xi riżultat eċċezzjonali imma għandna investiment li huwa għaddej u tkabbir ekonomiku u aktar dinamiku minn qatt qabel fl-Ungerija jew għall-inqas qegħdin nistennew illi naraw bidla bħal din grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. għall parlament ta' Ċipru is-sur Podromu. Grazzi, President. Signori, kollegi, peress li jem il-bżon li jidħlu fis programmi strutturali li mhumiex tas-soltu anki li daw ma tantx jaħdmu tajjeb minħabba l-istrateġi fil-fond tal-istrateġija Ewropea, <laughs> aħna dak li jħassibna huwa kif se nifinanzjaw l-ekonomija ta' veru. Il-każ ta' Ċipru huwa każ partikolari. E, b'differenza minn każi oħra, il-Trojka u l-Eurogroup iddeċidew li f'Ċipru ma ċipru ma jingħatax assistenza finanzjarja jew self biex jgħin is-settur bankarju ta' dan il-pajjiż l-ideja hija li in-nies iċ-ċittadini m'għandhomx jagħmlu tajjeb għal problemi tal-banek. L-idea hija waħda tajba fil-kunċett imma fl-implementazzjoni tagħha mhijiex daqshekk tajba. Ovvjament hemm il-kontroversja bil-kreazzjoni tal-kapital bankar tal-banek. u dan min jagħmel tajjeb huma dawk li jkunu fadlu poġġew il-flus eh, bħala depożiti u ħadd ma kien qed jimmaġina ir-riperkussjonijiet ta' biċċa xogħol bħal din laqas il-Bank Ċentrali Ewropew ir-reperkussjonijiet issa qegħdin imorru lil-lin mis-settur bankarju sistema ekonomika u l-problema qiegħda fis-setturi oħra mhux dik tal-banek tal biex eh, nħadmu dan il-bejlin, il-sistema bankarja issa spiċċat issa em, eh, bejn il-naru l-ilma għax ħadd isu mhux qed jafda qatt ma kien kien sitwazzjoni bla preċedent, jisu ma baqax likwidità. Kella tisellef 10 biljun ta' euro, issa qiegħda tin eh, maħnuqa fis-sitwazzjoni ekonomika tagħha, il-programm ta' salvagwardja qed imur l-in mill-lanijiet li deċidiet it-trojka. Id-dejn kull ma jmur qed jola u il-qat issa sploda Dan ifisser li l-ekonomija ta' veru mhux qed tieħu l-benefiċċji mill-aġġustament tal-budget, l-aġġustament finanzjarju, ġifiri ir-realtà qed naraw li qed mur bil-kontra ta' dak li qed iwiet il-programm. Grazzi ħafna Isur Akinidis għal-parlament, mill-parlament tal-Greċja. Grazzi ħafna. Iva, ċertu pajizi ta' zona tal-Euro wara li faqet il-krizi, irrealizzaw li il-politika unika il-politika monetarja ma kienieċ waħda unika fil-fatt em, politika em, ta' implementazzjoni li hija two speed waħda flessibli u li ma tantx hija eh, stringenti tal icb qed naraw li ċertu pajjiżi qed jisselfu bir-rata ta' xi 8% u dawk li għandhom is-surplus jistgħu jisselfu brata ta' imax inqas 4-6%. Il-fatt li l-Banek tal-Greċja qegħdin ikollhom jaġġustaw imma daw għadhom m'għandhomx aċċess għas-swieq finanzjarji u dejjem bekk e, ikollhom il-problema ta' likwidità. Kellhom sebajn biljun pala għajnuna. Iġifiri dawn jisselfu brata olja u jibqaw minnajr aċċess għal ma jibqaw minnajr aċċess għal sfiq finanzjarju u ma bekk ma jistawx jifunzjonaw eh, u jgħinu l-SMEs. Ġifri dan il-credit less recovery kif jista' jkun f'pajjiżi bħal Greċja. Issa is-sur xikluna se jirrispondi u jirribatti għall-ewwel ċiklu ta' eh, mistoqsijiet u mbagħad wara is-sur xikluna fidek. Ħafna minnhom kienu kummenti. Issa għanna xaġa ġdida f'din id-diskussjoni. Qegħdin nħarsu lejn il-ġejjieni, m'għadniex inħarsu lejn li moddi. Qabel kon qegħdin naraw id-dannu li sar minn ċertu programmi, dannu soċjali, l-iktar fil-gwar tal-qatt u l-investiment u l-GDP nifsu u naraw kif nistaw insewu. Ma nistawx nitfaw kollox fl-istess keffa. Għanna fl-ola livell korporazzjonijiet il-kbar li huma mil quta sew mill-inċertezza li hemm imma għandhom ħafna flus l-iktar istituzzjonijiet mhux finanzjarji. mbagħad qegħdin naraw illi l-kwistjonijiet l-oħra tal-banek mhux qed jgħaddu il-fondi li qed jingħataw mill-Bank Ċentrali Ewropew. Din hija kwistjoni li tqajmet issa. Imbagħad għandna miljuni ta' SMEs fl-Ewropa li huma lesti li jinvestu għaliex għandhom is-suq mikro u huma jemnu fih u jemnu li jistgħu jiġudikaw u jieħdu r-riskju imma mbagħad m'għandhomx fondi u hemmhekk jidħol is-sem tal-IB iżda ftakru huwa importanti immens li nimmiraw l-investiment produttiv bħal kull tip ta' investiment. Jien niftakar li meta kont fekon lanqas biss stajna ndaħlu l-investiment fid-dokumenti għal qas fis pack għaliex tneħħa kull darba illi poġġejna referenza. Aħna ħsibna xi kollega l-inqas ħasbu illi wieħed ma jistax iżid l-infiq meta qed inaqqas l-infiq, imma hemm eh, infiq u infiq. Bħal ħafna tipi ta' investiment. Dwar dan qed nitkellmu aħna. Iva, fil-waqt li l-programm għadu għaddej u hemm tnaqqis fil-nefqa tal-gvernijiet, fl-istess waqt hemm ħafna xquq ta' opportunitajiet fejn il-gvernijiet, il-banek u il-Bank Ewropew, Banek Ewropej pali IB għandhom jagħtuhom importanza l dawn nixqu, għalix għaliex dawn huma dwar il ġejjini tagħna. Jekk dan ma nagħmluhx il-qatt jibqa' magħna għas-snin li ġejjin. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Η κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι από Jerusija, Ιταλική Γερουσία, παρακαλώ. inkomplu għanna l-lista ta' kellima, il-Sinjura Barbara Lecce mis-Senat Taljan. Sicuramente noi cogliamo con plan. Iva, nilqaw bħġarna l-investiment ġdid li ħajġi mill-EIB. Iżda aħna nħossu li l-Kummissjoni Ewropea u l-Ewropa in ġenerali għandha intervjeni iktar bħġara b'mod aktar viżibbli biex ikollha l-kontroll bankarju. Għaliex jiena notajt li hemm ħafna nies li qed jitkellmu buċi differenti, sem iktar minn Ewropa waħda Għandikom il-perspettiva taljana fej kienem ħafna SMEs li ġew maħnuqa poġġinilhom bsatem ferroti. Dawn huma n-nies ewlenija tal-ekonomija taljana u issa taħabtu wiċċhom f'sitwazzjoni fej qegħdin narkubtejom ma jistgħu jagħmlu xejn u dawn naqsu kważi b'70 fil-mija li qoddimhom mumbat l-istat xed jagħmel qed ikompli jżid id-dejn pubbliku, qed ikompli jżid in-nefqa li ma twassalx produzzjoni u qed ikompli ixekkel l-investiment. Issa naraw ser jiġri. Ħajkun hemm dawn is-sobijiet u ħan ispiċaw nkunu barra minn dawk l-lajnuniet li huma meħtieġa riformi strutturali jistgħu jgħinu lill-SMEs dawn l-SMEs li l-in mill-qafas ta' miżuri li nistgħu noqogħdu nobsru ser jiġri jew inkella kif ħanwaslu l-impik jekk ma jkollhomx impigi, jekk ma jkollhomx suq fej jistgħu jimirħu ma tantx ħajkollhom fej jistgħu jikbru għalix dak li jiġri bħalissa f'pajjiżi l-Italja huwa li l-imprizi tagħna li għal żewġ terzi minnhom għandhom jiġu faċilitati għall-aċċess tal-kreditu qed jaraw li mhux qed ikollhom aċċess tal-krediti minħabba li m'għandhomx rekwiżiti skont il-banek. Forsi fuq il-banek bħalissa m'hemmx dik il-pressjoni li qed naraw b'Basel rajna li naqqasna l-ħinijiet biex ikun hemm is-self u l-aċċess tal-kreditu għandu jitnaqqas bit-tlieta fil-mija fir-rigward il-kapital u il- l-obbligazzjonijiet favur l-assi li għandhom il-kompaniji, jiġifieri aħna ninsistu biex ikun hemm intervent b'saħħtu min-naħa tal-Ewropa propju biex ikun salvataċ għall-ekonomija reali tal-Italja pajjiżi li bħalissa l-gvern tiegħu mod jagħmel xejn jew ftit jew inkella qed jiġi mejjun mill-Kummissjoni Ewropea li qed talaq għajn wieħda jew anke tnejn qudiem il-biljun li kien hemm ta' finanzjamenti ad hoc ad hoc li ġew biss allokati biex jagħmlu tajjeb għal ċertu nisġiet elettorali biss. Hemm azzjoni għarriqa jew inkella mhux korretta għal dawk il-kumpaniji li jaħdmu għall-istess stat li forsi għalihom hemm saħansitra digriti ta' urġenza biex ituhom minn tal-inqas terz ta' dak li huwa huma jafuhom u li laqqas biss hemm idea jew ta' idea ta' kemm huwa l-ammont dovut lehom dawn l-għajnuniet mux qed jaslu u mux qegħdin eh, najdu li rridu jpoġġu l-ordni fl-aġir tagħhom. Grazzi. Eh, miss Mis-Senat tal-Polonja, rappresentant. Iva, wara nofsenar, tajjeb, sinjuri, ma jedirx li tant hemm ottimizmu fid-dibattitu tagħna. Ta M'għandniex ninsaw li fl-Unjoni Ewropea kemm jekk huwa modell ekonomiku jew soċjali huwa kważi l-ħolma ta' ħafna pajjiżi madwar id-dinja kollha jaspiraw lejn l-Unjoni Ewropea iżda jekk nħarsu lejn is-sitwazzjoni fejn ninsabu fiha illum naraw li għandek dawk li qegħdin jipprotestaw fil-pjazza Euromajdan fi Spanja, fl-Ukrajina, għandek il-dawk li jipprotestaw fi Spanja u għandek u koll nis li etħarsu lej l-Europa u jishtiqu li jkunu parti mill-Europa jisu l-Europa pala kontinent li tajjeb li teħx fiħ ma nix ninsaw dan lanqas. Issa jek natu ħarsa lejn dak li għaddit minnu l-Europa miex biss il-krizi ekonomika li laqtita iżda ma affarijiet oħrajn ukoll. U jiena nħoss li hemm xi ħaġa nieqsa fid-dibattitu li ġifiri xinu ma l-ruq tal-krizi x'wassal l-krizi. Nafu li hemm problemi ta' swieq finanzjarju u l-krizi ġiet imsaħħa minħabba l-fatt li ħafna elementi ma ħarbunna minn taħt il-kontroll tagħna. Rajna li hemm bżonn li konna bażi soda issa nerġgħu lura għan normal iżda xorta tem problemi fis-suq finanzjarju li għandhom jiġu indirizzati għatem fiduċa dajfa ħafna fl-ekonomija reali u fis-settur bankarju, hemm problemi wkoll bil-manipolazzjoni, hemm ħaġa tajba li jkollna um, awtorità supervizorja bankarja, iżda din mhix biżejjed. Nemmen li bħala eh, li ma għamlu l-Istati Uniti rridu nkunu il-mexxejja ta' supervizjoni bankarja għaliex inkella kwalinkwa tip ta' referenza li nagħmlu ħatkun imxekla minn spekulazzjoni minn inħawa minn inħawi oħra kollha f'daqqa. Rridu nqisu wkoll il-kwistjoni demografika tal-popolazzjoni tal-ġenerazzjoni li se terġi warajna l-aċċess għal materja prima, il-prezzijiet tal-materja prima, l-garanzija tal-forniment tal-enerġija, hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu f'dawn l-oqsma u smajna li l-investiment f'dawn l-oqsma qed jonqos kull ma jmur. Għalhekk naħseb li jekk ma nagħmlux xi ħaġa mill-aktar fis possibbli, allura it-kabbir żgħar li qed naraw illum ser iwassal għal staġnar bil-mod il-mod u mbagħad jispiċċa għal kollox Aħna bħala l-Polonja ovvjament ser inkomplu eh, namlu il riformi meħtieġa f'pajjiżna sabiex bekk nkunu nistgħu nwaslu il-riżultati meħtieġa. Nixtieq ngħid ukoll illi jekk nagħtu ħarsa lejn id-diskussjoni li tikonna bħalissa, allura m'għandix tkun qed isseħ mingħajr ma nħarsu lejn is-soċjetà u riformi strutturali meħtieġa sabiex nkunu nistaw namlu tajjeb għall-inġustizzi li jem fis-soċjetà. Għandi mistoqsija minn ħatiħi. Għaliex jekk nagħtu ħarsa lejn it-kabbir u l-iżvilupp, allura imbat, ovvjament dan irid jimxi id fit ma dak li namlu fil-qasam soċjali. Ma jistax ikollok biss tnaqqis soċjali pereżempju, rrit ikollok ċertu oqsma li għandhom meħtieġa għal tfaddil għall-frankar fil-qasam soċjali, ma fl-istess ħin irridu nħadnu l-subijiet privati u pubbliċi tagħna għandna bżonn programmi fl-opinjoni tiegħi li jappoġġaw u jipprovdu appoġġ għal situazzjoni ta' qatt li għaddejjem minnhom iż-żgħażagħ tagħna. Nasal biex nikkonkludi huwa tajjeb li għandna kumpaniji żgħar u ta' daqs medju u importanti li nżommuhom. Namel l punt tiegħi hawnhekk importanti li aħna nappoġġaw il-kooperazzjoni u l-sħobija mhux bi sħobija soċjali għaliex huwa l-unika mod kif nistgħu nelbu l-kriżi jekk aħna jkollna r-rabtiet soċjali meħtieġa u naħseb li din hija xi ħaġa nieqsa. Grazzi ħafna, is-Sur Paolo Guerrieri mis-Senat tal-Italja. Grazzi ħafna naħseb li differenza u l-enija bej l-Istati Uniti u l-Europa jek tħares lejna dawn l-aħħar snin kienet il-kwistjoni ta' xejri ta' investiment. Jek tqis il-krizi fl-2008 meta bdiet propju l-krizi fl-Istati Uniti il-livell ta' investiment huwa ola mill-livell tal-2008. Fl-Unjoni Ewropea xorta waħda għadna ma nix niksbu dak il-livell saħan setra, jiġifieri meta nitkellmu dwar l-ekonomija reali, ċertament irridu naraw kif ħanniedu mill-ġdid l-investiment, kemm privat kif ukoll pubbliku. Dan għandu jkun il-priorità tagħna, partikolarment għaliex hemm din it-tip ta' talba u ta' provista li fl-istess ħin huma imkejla u din hija miżura meħtieġa biex tniedem il-ġdid tkabbir ekonomiku. Aħna konna nafu illi l-investiment kien fil-qalba u fiċ-ċentru tal patt ta' tkabbir f'Ġunju tal-2012. Fil-patt ta' tkabbir kien hemm iktar minn 120 biljun euro imweda bħala xorta ta' imbottatura kbira jew ġdida l-investiment. Iżda f'dan ir-rigward naħseb li l-patt ta' tkabbir għadu klim fieraħ biss. Mhux qed jiġi applikat, dak li qed tagħmel li e IB huwa importanti iva imma mhux biżejjed Naħseb li fil-żewġ proposti tagħna hemm bżonn nipromovu l-investiment fil-ġejjien qarib. Allura x'neħtieġu nagħmlu? L-ewwel ma nistax nifhem għala qisu barra mid-dibattitu Ewropew li m'hemmx il-proposta biex nintroduċu l-project bonds garantiti mill-budget tal-Unjoni Ewropea maħruġa fis-suq biex jiffinanzjaw l-investiment meħtieġ għal kostruzzjoni ta' proġetti ta' infrastruttura kbar, jiġifieri it-tentis, l-investimenti ta' networks transeuropea, trasport, per eżempju. Nafu li dan jista' jwassal l iktar mobilizzazzjoni ta' iktar riżorsi kbar meta mqabbel ma' riżorsi miksuba mill eh, proġetti pilota sponsorjati mill-Kummissjoni Ewropea. Dan intqal diġa qabel Nafu li minħabba l-pożizzjoni ta' ċertu stati membri, speċjalment il-pajjiżi li huma kredituri wasal għal dan, iżda jiena noqgħod lura ma fl-istess ħin bżonn nniedu mill-ġdid dawn il-proposti għaliex importanti biex verament naslu għad kabbir ekonomiku. It-tieni net fir-rigward l-investiment ma milux wis li l-President tal-Kommissjoni Sur Barroso tkellem dwar il-possibilità ta' isu regola ta' deb zaħira. Fi klim ieħor il-possibilta li ma ninkludux, jekk ninkludux jew le fil-budget it-tip ta' spejjeż għal kofinanzjament ta' proġetti fil-kuntest ta' politika ta' koeżjoni għal kostruzzjoni ta' tentis il-networks trans-Ewropej. Dawn huma importanti u jistgħu jkunu utli għal livell nazzjonali. Imma f'dan ir-rigward Din it-tip ta' mini golden rule din ir-regola ta' deb żgħira għadha ma ntużax sissa. Jew inkella fejn tintuża hemm wisq diffikultajiet minħabba tipi oħra ta' ostakli. U għalhekk ta' bilħaq hemm bżonn ta' proposta li għandha tiġi diskussa biex bekk l-investiment imboġġoh fil-qalba tal-aġenda ta' politika tagħna. Grazzi għannom tal-Parlament tal-Belġu is-Sul l ġilkinen. Grazzi ħafna, President, aħna qed naraw hawnhekk fil-Belġu li l-investiment qed jonqos u l-ekonomija sejra lura. Ovvjament wieħed irid jara għaliex mm, eh, dan eh, din is-sitwazzjoni hemm il-kriżi tal-2008 imma hemm ukoll affarijiet li ma tantx insemmu l net il-loġika ta' l-austerita, ġifiri l il-bilanċ bis ridu nġibuħ bis billi bitrażżin biex ikonna u kol bilanċ aħjar u il-fat li il-banek ma setawx jiffinanzjaw l-ekonomija u dawn dejjem għadu imorru jihdu attivitajiet ta' riskju li ġabu kol ovvjament il-problemi u l-kawza ta' dawn il-fenomeni. il fenomeni Mela, fuq il-finanzjament, il-finanzjament mill-privat, eh, l-AIB u anki l-istrumenti pubbliċi, hemm bżonn li fil-riforma bankarja u da mhux il-każ bl-Unjoni Bankarja li għandna l llum, hemm bżonn li l-banek jagħmlu xogħolhom kif dejjem kienu jagħmlu skont l-istorja ġifiri meta t-nitkelmu fuq l-FTT, eh, dan huwa uh, ovvjament inċentiv biex ma jkunx hemm spekulazzjoni fil-swiq finanzjarji. Dejjem jiġifieri naraw kif nifinanzjaw l-ekonomija veru. Meta nitkellmu wkoll eh, il-fatt li ma jkunx hemm il-kunċett tal-assigurazzjoni tal-banek, il-banek hemm bżonn jagħmlu il-professjoni li kienu minn suppost jagħmlu ġifieri li finanzjaw l-SMEs irridu wkoll insaħħu l-qafas ta' fejn qed l investiment il-kollegi qed jgħidu ħafna minnhom li aħna se jirnexxel nħuġu mill-kriżi jekk innaqsu dak li ksibna soċjalment. Anzi bil-kontra b'dak il-drittijiet soċjali u tal-ambjent dawk li ovvjament eh, naraw ukoll kif eh, wieħed jista' jara eh, li l-produzzjoni wkoll tikber dejjem favur eh, soċjalment u ambjentali. Issa hemm l-isfida tal-enerġija m'għadux ninsewha din li dan din hija sfida ambjentali u tal-klima kbira ħafna fil-Belġju aħna nimportaw 20 biljun ta' risorsi ta' enerġija, ġifiri gas, zejt, u anki faħam. Issa, meta nitkellmu fuq il-renovabli, eh, naħseb tajjeb li u kol ma rridux ninsow dan l-aspet jekk forsi nistaw ma nonfqux daqshekk. Grazzi. Eh, ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η ħafna. Signora, eh, il-Parlament tal-Finlandja. Puhemies, haluaisin... President, grazzi. Jena nishtiq nitkellem dwar ir-rwol tal-ekonomija favur l-ambjent l-investimenti minn naħa tal-Bank Europol Investiment, l-IB. Għanna l-ideja ġodda dwar il-forum ġodda tal-enerġija li t-ġeddet u l efficienza tal-enerġija biex aħjar naħdmu fuq dawn l-affarijiet dan jipromovi teknoloġija favur il-klima, joħloq impigi ekoloġiċi u inaqqas id-dependenza tal-Ewropa fuq il-kombustibli ġejjin mill-fossili u l-enerġija ġejja barra mill-Ewropa. Dan iwassal għal frankar tal-flus, iwassal għal bidla ambientali u djejn biex ikonna dawn l-aspetti pozittivi kollha fl-Ewropa. Hemm diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa u x'qed nagħmlu biex insawruha u għalhekk inħoss l-importanti li il-parlamenti nazzjonali tagħna jkollhom il-vuċi tagħhom f'dan ir-rigward ukoll għanna nisimawhom. Issa, irridu naraw il-kriżi x'effetti kella ma l-Finlandja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li alloka l-flus biex isolva isolvi il-kriżi u għalhekk importanti li nsegwu l-koll l-istess regoli u l-koll naħsbu dwar is-salvagwardji tal-futur tal-żona euro. Xejn minn dan ix-xogħol ma ser ikun faċli ovvjament. Hemm pajjiżi fejn hemm iktar problemi ta' faqar Imma ke pajjiżi bħal Finlandija tnaffaċċaw il-faqar u l-qatt kemm fuq medda qasira ta' żmien kif ukoll fuq medda twila. Għandna nies li kull ma jmur qegħdin e, jirtiraw jaqgħu taħt is-sistema tal-pensjoni u għalhekk irridu naraw x'nistgħu niksbu. Għal daqstant jiena nħoss li aħna wassalna riformi tas settur pubbliku fil-Finlandja li aħna rridu mmexxu l qoddim u implementaw fis snin li ġejjin għaliex kulħadd għandu important, rwol importanti xjaqde biex iwassal dan il-reformi. Grazzi. E, Tollogo eħi u Issa imis sur Karielo mill-Parlament tal-Italja. Iva, grazzi President. Illum nixtieq niġbet l-attenzjoni għal fatt li aħna nitkellmu dwar metodu llum, il-metodu li tagħti l-inċentivi u tagħti l-kastiga. Din huwa inċentiv li tapplika għal bejjem mhux għan-nies, ċittadini Ewropej ma jridux jiġu trattati bħal bejjem. Aħna qed nagħmlu referenza għal klawzula tal-investiment li għalija fil-laqa tal-Eurogroup tal-22 ta' novembru b'referenza għall-Italja il vice President Oliren konferma illi tbassir fuq l-andament tal-dejn taljan fl-2014 jider li qed ipoġġu f'dubju ir-rispett tar-regola tad-dejn bl-impossibilità l-Italja li tgawdi mill-klawżola tal-investiment. Li tajt il-pajjiż li jekk ma tirrispettax il-ftejemiet ħajkollok il-kastik li ġifiri musser ikollok investimenti għal pajizek tfisser li jinta tpoġġil dan il-pajiz prikat. L-Italja musser toqgħod għal dan ir-rikat għaliex dan ifisser li titratta l-istati membri bħal bejjem bil-metodu tal-inċentivi u l-kastigi li semmejt fil-bidu li hija disciplina li tintuża għall-annimali u mhux għall-bnedmin u għalhekk hemm bżonn irreġgħu lura l-approċċ tagħna biex ikun approċċ iktar konsonu għall-Istati membri. L-Italja tagħmel sagrifiċċji kbar biex tiflaħ għall-limiti li ġew imposti u qed tissubixxi dan ir-rikat bħala diskrezzjoni verament mhux marufa skont id-diskrezzjoni politika u ekonomika l pajjiż li qed jirreferi għall-Italja, jiġifieri f'din il-leġittimità dubjuża li qed nagħmerħu fiha, irridu nagħmlu refiżjoni tal ftejmijiet biex nevitaw li kummissarji bħal Oliren jabbużaw mill-poter li għandhom u li naslu bħal alternattiva għal pjanar aħjar tal-investimenti li huma utli għall-ekonomija reali għall pajjiżi u għall-imprizi. Grazzi. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Άντερσον. L-aħħar intervent is-sur Andersen mill-Parlament tal-Iżvezja. Eh, vi krisens Aħna ta' sekwit niddiskwitu dwar il-riżultati tal-krizi għaliex il-krizi verament kellu impatt, anke jsallum il-ġurnata għandu impatt. Qatt ma kellna skarsezza daqshekk ta' kreditu ġifiri dan qed ifoġġi f'periklu l-kredibilità tal-ekonomija Ewropea u dan wassal għal kriżi tal-kreditu. Ħano ir-riżorsi tagħna, però għandna tagħma l-futur u l-pajjiżi Ewropej qed jibdew jirpiljaw u bil-mod il-mod il-kredibilità qed terġa' tiġi lura anke fil-viżavi l-Ewropa. Il-pajjiżi kollha għandhom il-potenzjal biex ikunu jistgħu jikbru, biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-ekonomiji tagħhom, iżda l-importanti huwa li ma noqodux nħbow wara subajna u noqodu biss nħbow wara l-Unjoni Ewropea li nħossuna imħarsin wis u ċentralizzati wis rridu namlu deċentralizzazzjoni tal-kapacità tal-innovazzjoni bekk noħolqu l impiegi Hemm ftit wis impigi li qed jinħolqu mill-politiċi li qegħdin isu floli u ċittadini fil-baxx u għalhekk irridu ngħinu lil dawk l-impriżi li qegħdin hemm misfel imma jistgħu joħolqu l impiegi u jwaslu l-iktar kompetittività bekk nixprunaw ukoll l-investimenti. Minkejja li dan jekk nisqu aktar fuq ir-riformi kif ukoll fuq il-ħolqien tal-impjiegi, r-riżultati jaslu f'kull pajjiż fl-opinjoni tiegħi. Grazzi sur xikluna, tista' tirribatti hekk joġbok qabel eh, nalqu din is-sessjoni fidejk biex tirrispondi. Grazzi. There were various points. Um, mela, kien hemm ħafna punti vari, waħda minnhom kienet tindirizza l-kwistjoni tal-fallimenti tas-swieq. Fi kliem ieħor, il-banek minħabba il-massa ta' regolamentazzjoni li poġġiet fuqhom huma miktar imħasbin li jgħaddu mit-test tal-kwalità tal-assi l-AQR li dalwaqt ħajġi applikat għalihom iktar milli ħablu rashom għas-self. Fl-istess ħin fuq il-livell nazzjonali ma anke fuq il-livell Ewropew nafu li jimbosta opportunitajiet għall-investiment, għas-self, għall-innovazzjoni tal-SMEs U emmek fuq il-livell Ewropew neħtieġu naġixxu biex niprovdu dawk il-garanziji meħtieġa u din hija parti mix-xogħol li kienet qed tagħmel l-EIB biex bekk tidħol bħala intermedjarju bejn is-sellif u l-SMI e u tipprovdi dawk il-garanziji meħtieġa għas-sogri li hemm. Li minkejja li qed jidru fuq il-livell ta' dejn mhumiex eżistenti fuq il-livell Ewropew jiġifieri m'hemmx riski involuti għajr dawk li huma meqjusa mill-banek f'dik is-sitwazzjoni partikolari. Għal daqstant, issa nixtieq nindirizza xi punti li tqajmu dwar il-kwistjoni tal-project bonds. Meta kont fil-Parlament Ewropew ħdimna verament ħafna f'dan ir-rigwartu jiena bħala XMEP nixtieq ngħid li kien diżappuntanti li ma mxejniex il qoddim fir-rigward dan il-qasam kif ukoll punt li tqajjem mill-kollega Taljan il-mini golden rule, regola zaħira tad deb Aħna emminnejn, emminna konna nemnu fija għaliex hija bażata fuq il-prinċipju ta' li minkejja li kollok tnaqqis neċessarju fin-nefqa hemm oqsma fejn m'għandekx tmiss imma anzi għandek tipprovdi protezzjoni għalihom u anke toħloq opportunità għall-investiment ma rridx mal-ħażin jħel it-tajjeb u għalhekk irridu li l-gvernijiet biex jelħqu l-miri tad-deficit tagħhom innaqsu n-nefqa tagħhom iva imma mhux għaskapitu li naqsu l-infiq fejn hemm potenzjal għad kabbir. Għaliex dan ikun qed jikkundanna il-pajjiż konċernat kifet biex ikun hemm tkabbir baxx kif ukoll impjiegi, livell ta' impjiegi baxx. Niqafaw, Sinjura President, naħseb li wasanna konklużjoni. Nikonkludi? Iva, biex nikkonkludi, naħseb li jeħtieġ nxamru kmim aktar, fadal aktar xogħol xisir, dan mhux biżejjed li għamilna ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna u nħarsu lejn il-qatt. Għaliex minkejja li kien hemm stabilta, stab għamel stabilta, Iva imma xorta għadu qatt li huwa molla smawiet allura rridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-livell Ewropew. Jien minix il-President tal-Bank, jiena President tal-Bord tal-Governaturi u ħankun parti mill-Kunsill ta' Amministrazzjoni tiegħu għaliex hemm bżonn li naġixxu u mhux noqogħdu nitnikru ma nagħmlu xejn. Grazzi ħafna. Et nitkellmu fuq l għat passivi se għaw, ħamorru niklu u nfakkarkom li l-ikel huwa fl-ewwel eh, solar nerġgħu niltaqgħu hawnhekk fit-tlieta. Grazzi.